Good morning to you all. I think that we have to start our Lodwa tajba lil kulħadd. Irridu nibdew, għandna l-kandidati tagħna b'mod partikolari s-Sur Benning Ilu jistenna jiena aħna sarinna l-ħin u nitlob skuża li l kumitat minħabba dan id-dew minn ordu nibdew bil-ħidma tagħna. Il-xogħol tagħna llum e, kif stajna narfukom dokument li qassamna lill-membri kollha illum għanna ħin taqsija għal kull kandidat għanna sitt kandidati illi huma ammissibbli mit tmien kandidati li resqu il-kandidatura tagħhom u kif jaf kulħadd il-presidenza għamlet l-ewwel fażi amministrattiva ta' verifika biex tara il-kandidati u ammissibbli Jew le u aħna għandna dmir illi natu spazju l sitt kandidati sabiex ikunu jistgħu jagħmlu prezentazzjoni tagħhom ħalli mbagħad inkunu nistgħu nivvutaw fil-plenarja u inkunu nistgħu nagħtu garanzija illi aħna nafu x'inhuma il-proposti tal-kandidati kollha. Kull min irid jivvota ikun jaf x'inhuma l-proposti tal-membri tal-kandidati. -tal ser nisimgħu lil kandidati fl-ordni alfabetika, ser natuhom ħin allokat sabiex jatuna l-prezentazzjoni inizjali tagħhom. Għamennilhom xi mistoqsijiet bil-miktub u kulħadd wieġeb u risposti jinsabu fil-dokument u ġew imqasma wkoll u pubblikati. U wara din il-prezentazzjoni ta' kull kandidat ser ikun hemm imbagħad il-mistoqsijiet min-naħa tal-membri tal-Parlament Ewropew. L-ewwel round ta' mistoqsijiet ser isir sabiex ser, ser uh, eh, l-koordinaturi, ser ikun fidejn il-koordinaturi biex ikun ċertu ordni fil-mod ta' kif isiru il-mistoqsijiet. Ser jitkellmu l-koordinaturi skont l-għamla tal-grupp minn fejġejjin, un bat ser ikon għattini round jekk ikun hemm bżonn u ser ikun għal-metodu tal-catch nistiden lil kollegi sabiex iżommu mal-ħin allokat għalihom għaliex aħna fjum sħiħ irridu nisimgħu lis-sitt kandidati kollha u bekk l-ewwel qabel kollox irridu nirrispettaw il-kandidati imma wkoll irridu eh, nreġawlu nġibulura lura l-ħin illi aħna tlifna ta' danna nasumu responsabilta mandi xejn aktar xin zid u bek naddi l-kelma lill-ewwel kandidat li għanna preżenti u nerġa' nitolbu skuża minħabba illi ser nibdew bċertu dew minn dan ismieħ imma ser nigarantulu pal kandidati l-oħra kollha il-ħin ta' li huwa allokat għalih. Ek joġbok. Thank you, Chef, for the... Grazzi, President, tal-opportunità illi tajtuni sabiex neprezenta l-kandidatura tiegħi jina nista nitkellem bl-Olandis kieku imma bħala ombudsman naħseb li huwa importanti illi jiena nikkomunika b'mod dirett. U bekk eh, ser nitkellem bl-Ingliż. Huwa unur kbira lija li nippreżenta l-kandidatura tiegħi għal kariga ta' Ombudsman Ewropew billi nwieġeb tlet mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija. Min jien? It-tieni. Jiena eh, x'qed nirrappreżenta u t-tielet għaliex jiena kandidat. L-ewwel mistoqsija min jien? Fl-30 sena illi għaddew jiena ksibt esperjenza bħala Mħalle, viċi-president tal-Qorti tal-Appell u kol bħala professur tal-liġi na kondin tal-fakultà tal-liġi tal fakultà tal liġi fl-università u jina wkoll speċjalist u espert fil-medjazzjoni u fir rezoluzzjoni ta' disgwi tal-konflitti. Jina kont l-Ombudsman Nazzjonali tal-Olanda għal 8 snin ġajt eh, ġejt telet bl post tal-Parlament kollu kemmu apparti grupp partikolari li kien kontra l-kandidatura tiegħi jiena dejjem aġixxejt b'mod indipendenti, b'mod imparzjali u bekk jina ksibt il-rispett tal-pubbliku, il-gvern u tal-parlament. Dan l aħħar il-ġurnal tal-kustjonijiet soċjali tal-Olanda għalmu li jina mux bis paladin tal ċittadini imma jina għandi għarfin eh, kbir tal-kazijiet u naħdem bisħiħ u l-artiklu jikonkludi li ħadd ma jpoġġi f'dubju l-integrità u s-sinċerità tiegħi. U importanti illi nkun dirett għalija. Permezz tal-medja jiena f'kuntatt mill-qrib ma' ċittadini nagħti intervisti fil-gazzetti għandi għandi l-ispazju tiegħi fil-gazzetta u kol inkun fuq il-television kważi kull ġimma. Jina sirt persona familjari u sen nibatkom uħut mill-artikli tijaj bil-email fil-pajis tijaj jiena mexxej tal-opinjoni dwar il-gvernanza tajba u ċittadini ikollhom każijiet sensittivi li jresqu quddiemi għaliex għandhom fiduċja fl-approċċ tagħna u dan japplika wkoll għal whistleblowers. Il-ġurnalisti u il-medja għandhom fiduċja fl-indipendenza tiegħi. Jiena wkoll kont kelli mewlieni fl-elezzjonijiet tal-ġurnalisti tal-sena 2012 u kol fl-istess sena fil-laqa annwali tal-ġurnalisti parlamentari fiċ-ċentru tal-istampa flajja. L-Unjoni tal-ġurnalisti investigativi u ministeri flajja stidnuni sabiex inkun medjatur fil-proċess ta' titjib ta' trasparenza fis-settur pubbliku u għalhekk jiena provajt intejjeb il-kontatti permezz tal-medjazzjoni. Jiena innovatur kreattiv jina, lest, illi nejn dejjem. Għavoli għandi ċertu disċiplina f'dawn l-aħħar minn snin l-Uffiċċju tal-Ombudsman tal-Olanda ġie trasformat f'ċentru aċċessibbli għaċ-ċittadini u aġenziji tal-gvern illi jridu jtejbu servizzi tagħhom fl-Olanda il-Ministru tal-Intern jorganizza proġetti fuq skala kbira dwar it-titjib ta' servizz lil pubbliku u sabiex jipprova inaqqas in-numru ta' proċeduri legali. Sa 60% tal-każijiet kollha naraw li ma jkunx hemm għalfejn li l-każ jitressaq qudiem il-qorti u jiena nebbaħ dan il-proġett dan, l-approċ li solvi l-problemi tal-ombudsman olandiż għattira Attenzjoni internazzjonali għandna proġetti ta' kooperazzjoni ma' Repubblika Ċeka, Rumanija, l-Bulgarija, l-Estonja u Serbja. U kol l-Ombudsman il-ġdid fir renju Unit, fi Svezja u fi danimarka u rew interess dan l-approċ li jiprofa jsolvi l-problemi. Dan l l-Ombudsman tal-Svezja u 12 il-membru tal-personal żaru l-uffiċċju tagħna sabiex jitalmu mill-prattiċi tagħna. Fit tal-ġimgħat jiena tajt pari l-belt ta' Copenhagen dwar kif għandhom itejbu s-servizz tagħhom lil pubbliku u l-ġimgħa d-dieħla l-Ombudsman tar-Renju Unit sejjer iżurna flimkien mal-personal tiegħu sabiex jara bajneħ dak li aħna qegħdin namlu eh, b'dan l-approċċ eh, li prova jsolvi l-problema fl-uffiċċju tagħna b'vot unanimu il-kollega, il-kollegi tiegħi għażluni bħala President Ewropew tal-Bord Ewropew tal-Istitut Internazzjonali tal-Ombudsman. U bekk dan iwassanni għattini mistoqsija tiegħi. Għalxiex qed qed x x'qed nirrappreżenta jien. Avukat tajjeb jibqa' konxu ta' dimensjoni umana fil-każijiet kollha anke f'dawk komplikati u tekniċi fl-amministrazzjoni pubblika il-naħa umana spiss hija traskurata il-motto tiegħi huwa illi hemm affarijiet oħra importanti li nenfasizzaw iż fuq dimensjoni legali mhijiex xi ħaġa tajba, iżda fl-istess waqt l-arfin legali huwa ta' importanza kbira għall-ombudsman minħabba tip ta' każijiet li jaslu għand l-ombudsman bħal pereżempju każijiet dwar l-Olaf. Każijiet dwar trasparenza u id-drittijiet tal-bniedem, fl-opinjoni tiegħi huwa fundamentali illi l-Ombudsman Ewropew għandu jkun awtorità bħala avukat fl-interess tal-indipendenza tiegħu huwa m'għandux biss isegwi il-pariri tal-dawk ta' madwaru tal-personal tiegħu m'għandu jmexxi. Raġuni oħra għat mexxija fi kwistjonijiet legali hija l-ħtieġa għall-iżvilupp ta' kodiċi ġenerali ta' proċedura amministrativa għall-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini, il kumpaniji u anke l-istituzzjonijiet u entitajiet tal-Unjoni Ewropea spiss jintilfu f'din il-ġungla ta' liġi illi huma nferxin kullimkien ta' bilħaq is Diamandorus poġġa din il-kwistjoni fuq l-agenda u jiena nixtieq illi ikunem eh, natu spinta lil din l-inizjattiva l-kodiċi amministrativ u nattija spinta matul il-mandat tiegħi li nidentifikaw id-dimensjoni umana Hija ħaġa importanti għalija jekk iċ-ċittadini kollhom problema bl-amministrazzjoni pubblika ma tantx ngħinuhom jekk ikun hemm proċeduri twal u komplikati huma jridu soluzzjonijiet konkreti għal problemi tagħhom. Pereżempju jekk xi ma, ma jirċivix tweġiba fil-waqt għandu jirċievi din ir-risposta. Jekk ma jkunx hemm raġunijiet għandna nagħtuhom raġunijiet, jekk ma jkunx hemm kumpens għandna nagħtuhom kumpens. Ftejjimit prattiċi bejn l-Ombudsman u bosta awtoritajiet jista' jwassal għal soluzzjoni fl-istess jum, fl-istess ġimgħa u jekk hu meħtieġ fl-istess xar. L-Ombudsman m'għandux ikun persuna burokratika u l-uffiċċju tiegħu m'għandux ikun moni bil-burokrazija. Iżda minnaħa l-oħra l-menti jistaw jagħtu tarif dwar x'tip ta' problemi strutturali hemm wara dawn l-elementi għall-ombudsman huwa importanti li huwa janalizzhom dawn il-problemi u kol jagħmel investigazzjonijiet sistemiċi ħalli jkun hemm titjib strutturali. Meta jagħmel hekk l-istituzzjonijiet jistgħu jitgħalmu ħafna mill-ilmenti li jirċievu u permess ta' dan il-metodu jina irċevejt, eh, jina ktib, jina ksibt titjib, pal per eżempju fl-infurzar tal-liġi, is-sem ta' ċittadini fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet, kumpens. U kol tfassil tal-deċiżjonijiet b'lingwa li jifma kulħadd. Jaxxew għatijaj illi nimplikaw aktar il-medja fil-ombudsman, fl-uffiċċju tal-ombudsman sabiex nintensifikaw il-kuntatti tagħna ma' ċittadini b'mod partikolari il-ġenerazzjonijiet żgħar fl-Ewropa. Kwistjoni importanti hija marbuta wkoll ma' l-ilmenti illi ma jingħatawx lill-ombudsman. Ma jiġux imres lill-ombudsman hawnhekk, l-ombudsman għandu jipprova jilħaq lil kulħadd l-aħħar mistoqsija għaliex jiena kandidat. Il-mara tiegħi twildet fil-Ċekoslovakkja wara l-rebija ta' l-1968 hija ġiet l-Olanda. Minħabba l-istorja ta' ħajjita, għalija l-Ewropa mhijiex xi ħaġa li narawha biss fuq il-karta. Il-libertà u l-paċi huma marbuta mal-Ewropa fil-fema tiegħi u minkejja l-kriżi li l-kola dejjin minna bħalissa l-Unjoni Ewropea hija ġejjeni għalina l-koll. L-Ewropa mhijiex biss istituzzjoni u jiena mħasseb dwar in-nuqqas ta' fiduċja ta' ċittadini fl-Unjoni u fl-istituzzjonijiet tagħha. Ir-riċerka tiegħi fl moddi qed fuq l-internet din għal mitni illi il-komplikazzjoni tal-istituzzjonijiet tagħna u sistema legali timplika illi ċittadini ma jifmux għaliex il-ħajja tagħhom hija milquta mill-azzjoni tal-gvern. U aħna għandna nkunu konxi minn dan. Il-fiduċja hija kruċali fil-fema tiegħi bħala ombudsman nazzjonali. Il-fiduċja hija msejsa fuq żewġ pilastri, it-trasparenza u l-ġustizzja. L-ewwel it-trasparenza. it trasparenza hemm interessi li jiġġustifikaw ċertu limiti fuq trasparenza imma huwa l-ideal tiegħi li l-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea ser isiru gvernijiet miftuħa segretezza limitata għaċ-ċittadini riċerka turina illi l-bnedmin huma persuni li jagħmlu sens iridu jifmu dak li qed jiġri fl-Ewropa u l-Ewropa għandha tagħti t tarif sabiex huma jkunu ta' jistgħu jifmu l-adattament tar-regolament 10-49 għandu jkun għandha tkun fil-quċċata tal-aġenda leġislattiva il-ġustizzja tininet l-ombudsman għandu jiġġiela tal-gvernanza tajba u drittijiet tal-bniedem għaliex dawn iva jipperswadu li ċittadini illi l-istituzzjonijiet jindirizzaw l-interessi tagħhom b'mod ġust il-gvernijiet u dan jinkludi dak Ewropew, ma jistawx biss jieħdu deċiżjonijiet pożittivi xi drabi ser jiddisappuntaw li ċittadini imma riċerka turina li jekk iċ-ċittadini ħossuhom trattati b'mod ġust huma ser jaċċettaw ukoll id-deċiżjonijiet negattivi, it-trasparenza u l-ġustizzja. Jolqtuni ħafna, mhux biss bħala persuna akademika, bħala avukat, bħala ombudsman, imma wkoll bħala bniedem. U għal din ir-raġuni jiena immotivat ħafna sabiex ninkun l-ombudsman Ewropew il-ġdid. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you to you, Mr. Brennan Mayor. I thank you for your clear eh, presentation and Grazzi Lesur Brennan Mayer Grazzi għal prezentazzjoni tijak u grazzi tal-li zammejt mal-ħin. Issa nittamaw illi anke il-membri iżommu mal-ħin allokata tal-jom. L-ewel net, issur sur jar, et jozbuk. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitze, vielen Dank, Herr Brenningmeier. Ja, Grazzi tassew, sur Brenningmeier. Naħseb u appunta tluq tajjeb illi inti zammejt mal-ħin u inti qed illi fil-ħidma tiegħek pal-ombudsman tixtieq illi xogħol ikun aktar effettiv u aħjar. Jien għandi ħames mistoqsijiet għalik. L-iktar settur importanti huwa dak illi għedna ħafna hawnhekk dwaru fil-Parlament, iġifieri l-indipendenza. Nixtieq nistaqsik fir-rigward tal-indipendenza tiegħek Inti x'definizzjoni tagħti għal din l-indipendenza? Tħossok indipendenti inti u meta taħseb illi ser tmur lil lin mill-punti fissi tiegħek. Inti se tkun appoġġat minn xi ħadd u hawnhekk fl-Unjoni Ewropea aħna għanna u koll il-linji tal-battalja tagħna li huma fasla dwar il-kwistjoni tal-ombudsman. Il-Ġermanja per eżempju m'għandix ombudsman u xi membri oħra għandhom istituzzjoni pjuttost estensivi tal-Ombudsman. Issa jina smajt li f'xi pajjiżi jaħsbu li l-ombudsman għandu jkun membru neutrali tal-parlament. l u l-Olanda ek ixtiequ, inti taħseb li huwa l-aħjar approċ dan, jiġifieri li l-ombudsman għandu wkoll ikun membru tal-parlament, iva jew le. Dwar il-programm tiegħek it-tininet. X'inhuma it-tlet affarijiet l-aktar importanti li inti tixtieq tindirizza kieku issir l-Ombudsman. Imbagħad nixtieq nitkellem dwar il-viżibilità tal-Ombudsman fl-Unjoni Ewropea. Inti tkellimt mhux ħażin dwar dan. Jiena naħseb li l-viżibilità hija importanti li tkun hemmhekk għaċ-ċittadini, tkun preżenti. U bekk x'inhu il-kunċett tiegħek ta' viżibilità u li l-ombudsman għandu jkun aktar prezenti, viżibli fost iċ-ċittadini. Il-mistoqsija li jmiss hija dwar il-karta iċ-ċarter għad-drittijiet fundamentali. Dan iċ-ċarter huwa użat biss jekk il-liġi tal-Unjoni Ewropea tiġi implementata mhuwiex estensjoni ta' trattati U inti taħseb li dan jista' jxekkel l-attivitajiet tal-Ombudsman? Jiena dan qed ngħidu għaliex fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet spiss ikun hemm ħafna diskussjoni dwar dan għaliex il-persuni jitkellmu dwar il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali min-naħa u minnaħa l-oħra. Naraw li l-Kummissjoni spiss tiġi hawn u tgħidilna li din mhix liġi tal-Unjoni Ewropea m'għandniex kompetenza sabiex naġixxu aħna. L-aħħar mistoqsija tiegħi. Bħala l-Ombudsman, tal ġejjini inti x'taħseb x'għandek xi tgħid dwar ir-relazzjoni tiegħek mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew. Kif ser taġixxi f'dan ir-rigward? Grazzi. Grazzi Surjar. Issa rrid ngħaddi l-kelma lis sur Verman fisem is-soċjalisti għaliex m'għandniex eh, għaliex il-koordinatur ta' soċjalisti mhuwiex preżenti. Tajjeb? Grazzi. Jiena se nistaqsi mistoqsija l sur Mayer. X'jaħseb li l-ikbar differenza bejn l-Ombudsman nazzjonali u l-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea u fil-fema tiegħu tibda differenza jara fl-rwol u kif ser jipprova jissodisfa dan it-kabbir dan it-twessiħ tal-irwol f'ċertu sens. Ma hemm differenza, u nixtieq nisma' dwar din id-differenza, grazzi. Grazzi ħafna, is-Sinjura Oken. Grazzi ħafna l-Sur Brenning Meyer. Jina nishtiq nżid xi punti mal-mistoqsijiet li saru l qabel. Meta inti tkellimt dwar il-viżibilità nispera li inti konxu tal-fatt illi ser ikun hemm differenza kbira ħafna bejn meta tkun ombudsman nazzjonali u ombudsman tal-Unjoni Ewropea. Jiena personalment kont ombudsman fil danimarka u naf kemm hemm bidla, kemm hemm differenza bejn daw żewġ pożizzjonijiet. Mbatt, anka dwar eh, il-mistoqsija li għamlek Sir Bergman, eh, l-istituzzjonijiet, illi wieħed jikkritika l-istituzzjonijiet għawek, eh, meta jagħmel dan fil-Parlament Ewropew, ma miex l-istess bħal meta wieħed kritika l-istituzzjonijiet fl-Olanda. Għawek ser ikollok rizulta impopolari, U fl-istess waqt irid ikollok l-appoġġ politiku, mhux l-isħubija politika, għaliex dinja xi ħaġa li inti anzi ma jridx ikollok, issa jrid ikollok xorta l-appoġġ politiku. Mbagħad dwar l-indipendenza, jiena tassew inħossok ombudsman indipendenti b'konformità mal-liġi ta' amministrazzjoni tajba u d-definizzjoni ta' eh, xinu, xinu li tkun tassew indipendenti. Emmek bla dubju naqbel miegħek. Iżda dwar trasparenza it-trasparenza hija ġlida kontinwa għawek f'dan il-parlament. Anka bħalissa l-elezzjoni tal-ombudsman hija iktar segreta mill-li kienet qabel, hemm bżonn li nkunu iktar miftuħin, iktar trasparenti dwar dan. Mhix ħaġa faċli eh, għalix anka il-presidenza tal-parlament eh, kienet qed tmur kontra din it-trasparenza rajnija dan anka fil-Komitat Peti. Issa dwar uh, regolament 10-49 ser ikollok ukoll xi regolament għal amministrazzjoni tajba, mhux xie eh, xi regolament riġidu ħafna, iżda nħoss illi għandna bżonn regolament reali illi uh, jitratta l-amministrazzjoni tajba fl-istituzzjonijiet. Mbagħad sija relatata ma' trasparenza. Jiena ftit rajt każijiet fejn il-konvenzjoni l-qadima ġiet rispettata fost l-istituzzjonijiet għanna idea kif tassew nistaw eh, ndaħlu din il-konvenzjoni fid-DNA propju eh, ta' tal-istituzzjonijiet sabiex ikolna iktar trasparenza U mistoqsija zaħira fl-aħħar nett inti tkellimt ħafna dwar il-fatt li inti avukat. Ovvjament inti eh, avukat u għalhekk inti kandidat eh, kompetenti ħafna. Iżda mm, anka eh, jekk inti ma tkunx avukat xorta waħda tista' taqdi dan id-dmir xi tgħidli dwar dan. Grazzi ħafna, is-Sinjora Oken issa Sur Salabrakos. Grazzi ħafna, Signora President. Il-kandidat għandu CV sew impressjonanti anka l-attitudni tiegħu jew waħda mill-aktar serji u jiena nappoġġa l-istituzzjoni u l-kariga ta' ombudsman. Il-kwistjoni li nixtieq għajem huwa hija salim appunt aħna nistgħu nagħmlu din l-istituzzjoni din il-karika iktar effiċenti fid-deċiżjonijiet li tieħu għaliex sissa kif nafu sewwa id-deċiżjonijiet tal-ombudsman huma ibbażati fuq uh, il-rispett lej l-istituzzjonijiet iżda m'hemmx obbligi legali biex dan l rispett ikun hemm. Nixtieq inkun naf x'jaħseb il-kandidat tagħna, x'proposti għandu jekk uh, u jirnexxilu jokkupa din il-kariga. Grazzi. Grazzi ħafna issa il-Sur Chichester. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-Odwa Tajba, l-Sur Burning Meyer. Et nħu gosti li et nara kawek maħna. Nittama illi il-memorja tijak hija tajba u illi il-kalligrafija tija hija ċara u li qed tiktab ta' kollu li qed ngħidulek għax tassew qed namlu ħafna mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija minn naħa tiegħi hija mistoqsija ġenerali. Nixtieq ngħidlek bħala uffiċjal indipendenti sa' pubbliku xit tħoss li hemm bżonn li jsir sabiex nerġgħu nikspu jew nikspu parzjalment il-fiduċa fil-politiċi u taħseb li d-dinja xi ħaġa li l-ombudsman jista' jaħdem fuqha mbagħad tieni mistoqsija mill-esperjenza tiegħek. Inti irnexxilek sib każijiet fejn il-politiċi jikoperaw jew ma jikoperawx mal-ombudsman Eh, l-uffiċjali ma jkollhomx għalfejn eh, jgħaddu minn proċess ta' elezzjonijiet, il-politiċi iva u għalhekk spiss ikollna npoġġu pressjoni fuq l-uffiċjali tagħna. U mbagħad il-tielet mistoqsija. Jekk forsi tista' tgħidilna x'kienet il-proċedura li kellek tgħaddi minnha sabiex issir ombudsman fl-Olanda. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna li s-sur Chichester. Naħseb li issa ta' minn wieħed jgħaddi l-kelma lis sur Brenningmeyer sabiex jirrispondi għal dan l-ewwel round ta' mistoqsijiet. u mbagħad ngħaddu għat-tieni round ta' mistoqsijiet. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet kollha illi għamiltu li jiena ser nisforza u nagħmel sforza biex nirrispondihom kollha u fl-istess waqt niprofa nżom mal-ħin. Mela, l-ewwel mistoqsija xandu jagħmel l-ombudsman, <laughs> puntu, l-ombudsman għandu jirrispetta il-limiti tal-ħin, ġifieri irrid nagħmel hekk. Is-sur jar, inti seqsejtni mistoqsija dwar l-indipendenza tal-ombudsman. Jiena inħoss illi li tkun indipendenti għax ħaġa importanti ħafna. u forsi nista nofrilak risposta għal din il-mistoqsija billi ninaqat mal mistoqsija li saret l sur Chichester. Mela kif u il-proċessa biex t-sir ombudsman fl-Olanda. Fl-Olanda inti tapplika għal din il-pozizjoni bat ikun hemm komitat selettiv mill-orti olja il-President tal-Orti Olja u il-Kamra tal-Awdituri u anka il-Viċi President tal-Konsil tal-Istat. U dawn jagħmlu proposta għal tliet persuni. U fl-opinjoni tiegħi huma jazdu l-kandidati għabbażi tal-kompetenzi tagħhom. U aktar tard hija kwistjoni jekk inti tixtieqx eh, ombudsman ta' sess maskil jew femminil, eċċetera. Jiena nħoss li dinja proċedura trasparenti u li komdu ħafna biha. Kwistjoni importanti li tqajmet minn diversi membri tal-Parlament kienet il- kif tista' eh, tkun iktar trasparenti bħala ombudsman u kif tista' tkun magħruf bħala eh, ombudsman ma' iktar minn 500 miljun ċittadin Ewropew. Fil-fatt kienet l-istess kwistjoni meta jena l ħat ombudsman fl-Olanda eh, kelli bżon xi ftit żmien sabiex nikseb din il-popolarità iżda lum il-ġurnata kulħadd jaf min hu l-ombudsman u x'inhuma il xogħlijiet ta' l-ombudsman. Naf però illi li tkun ombudsman tal-Unjoni Ewropea huwa differenti. Però jekk inti tkun persuna li tista titkellem l-Ingliż, il-Ġermaniż u l-Franċiż, tkun tista' tikkomunika. Hemm bżonn li tkun kapaċi tinżel għal livell ta' ċittadin titkellem il-lingwa tiegħu ikollok aċċess għall-internet u permezz ta' dan kollu inti tkun tista' issir u tiġi viċin tal-pubbliku. Ovvjament huwa importanti ħafna illi tagħmel traduzzjoni, uh, trasposizzjoni ta' ċerta affarijiet tekniċi għal ħajja ta' kuljum biex iżid din it-trasparenza. Inħoss illi Wieħed mill-vantaġġi li tkun ombudsman huwa illi dan mhuwiex saċ marbut direttament mal-liġi. Eh, l-importanti hija il-kunċett ta' ġustizzja, ta' drittijiet tal-bniedem l-ombudsman jista eh, jaħdem għabbażi ta' prassi tajba inkella nas u irrit jagħmel ukoll eh, valutazzjoni ta' meta jkun hemm amministrazzjoni ħażina. Għalhekk huwa importanti illi nikkonvinċu iċ-ċittadini u jien bdejt billi ngħid li jien espert fil-medjazzjoni u eh, il-riżoluzzjoni ta' konflitt. U eh, dan huwa importanti għaliex jekk wieħed issaqsi xandu jagħmel l-ombudsman għandu jkollu l-poter illi jieħu deċiżjonijiet legalment vinkolanti jew le. Jiena kieku ngħid illi mhux taqstant importanti għaliex l-importanti meta tkun ombudsman huwa li jkollok eh, ċerta familjarità mal-kunċett ta' ġustizzja, ta' trasparenza, mhux biss illi inti tamel kollox fuq il-karti u bil-miktub iżda trid tmur lil int tilħaq iċ-ċittadin. Spiss kelli eh, diskussjonijiet ma, ma ċittadini li dawn spiss jiġu lura għandi u jgħidu u jitolbuni parir. U jiena fil-fatt għandi programm dwar kif nista' insaħħaħ din il-fiduċa ta' ċittadini. Fil-fatt dan kien is-suġġett ta' rapport annwali tiegħi tal-2011 l-amministrazzjoni u il-politiċi. Jina tassew eh, kontent uh, illi rexili ninstawra ċerta fiduċa fihom. Jekk kif saqsin is-surjar li huma l-aktar tliet kwistjonijiet importanti għalija, Jina naħseb illi huma il-viżibilità illi inti tispjega tiċċara il-konċett għaliex l-ombudsman jeżisti u x'inhu x-xogħol tiegħu. Tieni punt, l-ombudsman għandu jaġixxi b'mod fin fuqtu u malajr. Il-kariga ta' ombudsman mandiċ tkun eh, kariga ta' burokrazija u hemm bżonn illi jkun hemm amministrazzjoni tajba appuntu mal-amministrazzjoni pubblika. Mistoqsija oħra kienet ta' mistoqsija minnaħa ta' Chichester jekk eh, kienx hemm min u lest li kopera iktar minn ħaddieħor. Iva dan huwa minnu, iżda jiena għandi nibda minn dawk l-amministrazzjonijiet minn dawk il-politiċi li huma lesti jikkooperaw għaliex huma jistgħu jagħmlu bidla, huma jistgħu juru xi tfisser u x'nistgħu niksbu jekk tapplika l-prinċipju ta' ġustizzja l-affarijiet. Fil-fatt jiena fl-Olanda għandi grupp ta' amministraturi ta' politiċi illi huma pożittivi u għet u għaluli illi kontet namel xolta jeb meta kont ombudsman u kienem oħrajn li kienu ktar xettiċi. Nin twassalni wkoll għal mistoqsija jekk hemmx eh, differenza notevoli bejn Ombudsman Nazzjonali u dak tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, iva l ewwel qabel kollox l-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea qed jaħdem fuq livell aktar astrat. Il-liġi tal-Unjoni Ewropea u tal-istituzzjonijiet eh, tal-Unjoni Ewropea hija aktar astratta U dan jurina li ħafna każijiet relatati ma' liġi tal-Unjoni Ewropea ma' każijiet li għandhom jgħaddu għal fil-kompetenza li huma fil-kompetenza tal-Ombudsman Nazzjonali għalhekk il-kooperazzjoni ma' dawn l-Ombudsman Nazzjonali huma hija tassew importanti. Mill-banda l-oħra, inħoss illi fl ewropa nistaw nidentifikaw ċerta eh, kwistjonijiet relevanti ma' trasparenza, l-ġustizja, illi jistaw jiġu użati mill-ombudsman sabiex jgħaddi messaġġ lil pubbliku u jgħaddi ċerta sentiment ta' protezzjoni għaliex inħoss illi dan huwa tassew importanti għall-ombudsman irrid jgħaddi dak is-sentiment illi hemm ċerta protezzjoni. Per eżempju lil whistleblowers jistaw jaslu sal-ombudsman u sar jiġu trattati b'mod ġust eh, Mm, naħseb illi fil-fatt jiena irnexxi li nirrispondi l-mistoqsijiet kollha. Iva, dwar il- la il dwar il-konvenzjoni hours jiena inħoss illi il-mistoqsija hija jekk jiena bħala ombudsman għandix nidħol fl-interpretazzjoni teknika tal-Konvenzjoni Hours jew jekk nistax nikkonvinċi lin-nies illi il-kunċetti bażiċi ta' trasparenza, parteċipazzjoni jistgħu jiġu applikati f'din f'dan ix-xogħol, f'din il-ħidma u f'dan is-settur inħoss illi nista' inkun Mm, nista' nkonvinċi li ċittadini ta' dan. mil banta l-oħra però m'hemmx limitu għall-ombudsman eh, li jagħti raġunijiet validi biżejjed biex ikun hemm iktar trasparenza. Anka eh, jekk il-President tal-Parlament qed jopponi għal din it-trasparenza kif qed tuli intu intom, mhux neċessarjament li wieħed jidħol f'konflitt fi ġlieda, naf illi eh, il-politika eh, spiss tibbaza ruħa fuq dan, iżda jena bħala medjatur għandi l-esperjenza naf illi wieħed jista' jikseb il-mira tiegħu bċerta ħbiberija mingħajr ma jkun hemm ġlit. Grazzi ħafna, issa ser naddu għattini round ta' mistoqsijiet is-Sur Cashman. Grazzi Zinjura President, l-għodwa tajba l-Sur Brinkmeyer, jidispieċini l-ma konċaw għal prezentazzjoni tijak. Il, um, il prezentazzjoni ta' tagħmilt għal aċċess um, għal dokumenti pubbliċi jiena eh, nixtieq inkun naf kif wieħed jista' jsib bilanċ bejn teħid ta' deċiżjonijiet effettivi u id-dritt illi ċittadini ikunu jafu u il-ċittadini ikollhom ċerta kontabilta. Speċjalment f'dan iż-żmien fejn iċ-ċittadini qed jinqataw mill-Ewropa mhux qed iħossuhom maqudin ma' l-istituzzjonijiet. Issa il-kelma mill-ġdid l-istur jar. Grazzi ħafna sfortunatament is-Sur kellu jmur oħra u għalhekk talabni li nagħmel mistoqsija fissmu. Fl-Olanda jidher li hemm każi ta' diskriminazzjoni relatati mal mal ma nis mill-Polonja, ma ċittadini mill-Polonja b'mod partikolari fl-iskejjel u fil-universitajiet fejn il-ċertifikati mhux qed jiġu rikonoxxuti. Tħossu il din illi jista' jsir xi ħaġa fl-Olanda għal din id-diskriminazzjoni għat qed kontra n-nies mill-Polonja. Grazzi ħafna il-mistoqsija li imes. Mela, il-mistoqsija ta' Sir Cashman dwar aċċess għal dokumenti pubbliċi u l-aċċess għal dawn il-dokumenti. il dokumenti u l-bżonn illi min ifassal il-politika jkun eh, jista jkollu xi ftit eh, eh, segretezza fil-waqt li kun qed jipprepara deċizjoniet deċiżjonijiet tiegħu. Jiena nħoss illi din hija kwistjoni li hija pertinenti għall-Olanda u anka għall-Unjoni Ewropea. Għal-biraħ kien hemm dibattitu dwar fl-Olanda dwar aċċess għal dan it-tip ta' dokumenti u għal trasparenza. Jina inħoss illi fleja il-politiċi u l-istaff eh, l-aktar mill-ħaq sa ċerta punt eh, dejjem għandhom id-dritt li jżommu dokumenti sigreti. Imma allura xinu ir-rwol tal-ombudsman? Min banda l-ombudsman jista' jkollu rwol legali sa ċerta punt jista' jkun mħallef persuna li tiddeċiedi dwar eh, kemm hemm trasparenza, dwar il-possibilità illi jkun hemm aċċess għal dawn id-dokumenti. Ġifieri jista' jiżvolġi dan ir-rwol ta' eh, mħallef ta' ġudikatur. Mill-banda l-oħra, l-ombudsman jista' jkollu rwol ta' persuna illi dejjem tisħaq fuq din il-ġustizzja li dejjem tipprova tisħaq fuq il-fiduċa. U naħseb illi l-ombudsman m'għandux jagħmel għażla bejnietom għandu għandu jizvolġi dawn iż-żewġ rwoli. Spiss l-ombudsman irid ikun preċiż ħafna dwar dan per esempio, huwa għandu jkun kapaċi jiddeċidi illi dan id-dokument partikolari ikun uh, aċċessibbli għal pubbliku anka fl-Olanda stess, spiss jiġi evitat dibattitu dwar aċċess għal dokumenti għaliex jiswila ħafna flus, għaliex eh, dibattitu jibda sa' ma jiġi eh, konkluż u għaliex fl-ħar mill-ħar sa' meta jispiċċa dibattitu id-dokument ma jibqax relevanti. Però inħoss illi eh, il teħita ta' deċiżjonijiet irid isir fuqtu malajr. U pajizi fl-Olanda jiena spiss niġi mistieden flaja u mill-Unjoni tal-Ġurnalisti ta' Investigazzjoni biex eh, namel xol ta' medjazzjoni, mux xol ta' avukat, eh, għalix huma jafu xinu huma l-aspetti legali. Iżda huma spiss jajtu li sabiex eh, nofrilom mod kif eh, kif inkunu nistaw nsibu triq ta' nofs bilanċ u il fat il li nkunu nistaw nsibu l-interessi fil-proċess fil ta' negozjati. Ista fuq livell eh, ta' ta' l-Unjoni Ewropea rridu nħarsu lejn eh, proċessi legali illi huma tassew importanti u importanti li nispiegaw ċittadini x'qed jiġri. Fl-opinjoni tiegħi hemm ħafna eh, eh, u importanti illi dawn il parri legali jkun aċċessibbli għal pubbliku u dan kollu eh, dan kollu huwa importanti sabiex ikun hemm fiduċja fl-istituzzjonijiet Naħseb illi hija importanti illi wieħed jifhem x'tip ta' informazzjoni nistgħu naqsmu. Naħseb illi l-Ombudsman irid ikun ferm ħafna fuq din il-pożizzjoni. Jiena rajt dan mill-każ ta' l-Olanda u Uh, spiss ħafna mill-informazzjoni ser tibqa dejjem sigreta u qatt ma ser tinfetaħ għal pubbliku. Importanti illi dan jinbidel. U bat ngħaddi għal mistoqsija tas-sur tas-Sinjura Palessa illi tresqet mis-Surjar. Um. There, there wasn't an important issue in the... Diket importanti fl-Olanda dwar il-ħaddiema mill-Polonja. Dawn il-ħaddiema kienu tiġu um, ehm, sfruttati mill ħaddimom u kienu tiġu diskriminati. Kien hemm xi ideat populisti dwar il-ħaddiema Pollak kiliet qed jaħdmu fl-Olanda u din kien diskriminazzjoni li ovvjament ma kienx tajba. Jina kontattjajt l-ambasċatur ta' Polonja u diskutejt miegħu din il-kwistjoni. Saqsejtu, x'inhuma l-ħtiġijiet tal-ħaddiema Polla kif l-Olanda u x'nista' nagħmel jiena bħala ombudsman għal dawn in-nies. Aħna diskutejna dan Iżda mill-banda l-oħra jekk ikollok politiku li qed jagħmel kwistjoni fuq diskriminazzjoni tqajjem din il-kwistjoni mal-gazzetti u fil-Parlament, jiena bħala ombudsman nista eh, ngħid illi din il-ħaġa ma toġobnix, però rrid noqgħod attent xem hemm limitu għaliex qed nidħol f'dibattitu politiku nissal darba darbtejn inkun ibes nuża klim ibes però mbagħad ikolli noqgħod siket minħabba li jien nix politikant u rrid noqgħod attent eh, kif inġib ruħi. Nispera li din kienet waġiba tajba. Is-Sur Meyer. Aħna lestejna l-interventi minnaħa tal-membri jekk forsi tixtieq iżid xi ħaġa bħala konklużjoni. ma nafx jekk tixtieq x'tadix kumenti oħra jekk let nistgħu nagħlqu l-preżentazzjoni tiegħek. Grazzi ħafna nagħlqu allura l-ewwel smieħ. So we have the second candidate, Mr. Anna Etieni, kandidat sur Jager u nilqaw hawnhekk kontent li jett maħna u nirringrazzjawk fil-fat tal-li prezentajt il-kandidatura tijak. Għandek ħin għal l-introduzzjoni tijak un mbagħad ngħaddu għal mistoqsijiet flimkien mal-membri. Għalek, natik il-kelma għal 10-15 minuta. Grazzi. Signor President, onorevoli membri, lodwa tajba. Grazzi, tatin l-opportunita sabiex niprezentalkom il- kwistjoni ta' l għal-kandidatura tiegħi u l-viżjoni tiegħi għall-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew. Jiena nixtieq nużaw wkoll din l-opportunità sabiex nirringrazzja lill MEPs minn ħames gruppi politiċi f'għaxar pajjiżi illi għażlu illi jappoġġawni bil-firmi bil tagħhom. Appoġġ minn pajjiżi differenti huwa importanti ħafna għaliex wara kollox l-Ombudsman Uffiċċju tal-Ombudsman jiddependi fuq dan kollu. Sa huma il-karatteristiċi tal-kandidatura tiegħi hemm erba. L-ewwel net, jiena Ewropew kuntent. Għandi ċittadinanza Ġermaniża, e, trabbejt u studjajt il-Ġermanja u l-familja tiegħi għadha tgħix hemm. Il-ħajja u l-imħabba waslitni sa' Franza u issa iżawiċt il-perit Franċiża u fil-fatt jiena insejjaħ il-Franza id-dar tiegħi issa għandi tfal illi studjaw kemm fir-Renju Unit u fil franza u fl-Istati Uniti u kif tista' taraw jiena għamilt eh, sfruttajt kemm jista' jkun l-opportunità tal-mobilità fl-1989 jina sirt parti mill-Kunsil ta' l-Europa, kien għadu kif fuq għal ħajt ta' Berlin u fil-fat jiena kont fil-Mekka ta' Demokrazija. Il-Kunsil ta' l-Europa kien meqjus bħala l-anti-chamber tal-Unjoni Ewropea. istat ta' dritt u demokrazija kienu marbutin mal-matkabir li kienet seħ Aħna għenna l-pajiz, il pajiz jilħu fil-fat l-standard tal tal-punent fl-Albanija ma kienx hemm Ministru tal-Ġustizza jiena mort hemm sabiex fil-fatt insejsu Ministeru ta' dan it-tip. Aħna sejsna wkoll tribunali amministrativi u liġi u uffiċċju tal-liġi amministrattiva. F'50 paġna wkoll irnexxina nagħtu sommarju tal-liġi amministrattiva hekk kif fil-Ewropa tal-Punent. Il-korruzzjoni kienet ta' tħassib kbir, il-Kunsill tal-Ewropa ħejja konvenzjonijiet ċivili u fil-fatt jina kont parti mill-grupp amministrativ li sejis li għamilna l-abbozzi ta' dawn il-konvenzjonijiet. Un batridna naraw jek fil-fatt il-pajizi kienu xie għet jilħu eh, l-anijiet u l-impenji tagħhom. Ridna punti, ridna naraw li kienem eh, fil-fatt rapporti fuq dawn il-pajizi u jina kont fost dawk il-li jent fl-abbozzar ta' dawn il-rapporti fuq il-pajizi. Ħattu kol eh, break fat kont eh, ma l-Interpol, kont il-kap ta' Departiment Legali. Emmek kont meta seħ eh, l-attak tal-11 ta' 11 ta' settembru. Meta rġajt lura għal Konsil tal-Europa eh, naqat mal-Uffiċċju ta' Ġitti tal-Bniedem u mal-Ex-Ombudsman ħdimt mal-Ex-Ombudsman ta' Spanja. Huwa kien teħdem fuq il-mandat internazzjonali tiegħu u għalli biex norganizza l qatt sistematiċi mal- mal-peers tiegħu huma għalli biex norganizza dak imsejjaħ peer-to-peer network u mill- fil-fatt kelli norganizza l-qatt minn ma' nies minn pajjiż differenti minn Portugal għal Russja u diversi pajjiżi oħrajn. Kien hemm skambju ta' organizzajt ukoll skambju ta' informazzjoni ma' ombudsman. Ma' l-ombudsman u rajt illi kien ingaġġajna wkoll fil- fil-bini ta' istituzzjonijiet. Rritu ukoll illi nappoġġaw fil-fat l-Assoċjazzjoni tal-Ombudsman tal-Mediterran fil-fat kienet imsejsa fl-imkien mal-Ombudsman ta' Franza, Spanja u l-Marok u fil-fat appoġġajna eh, l-Ombudsman tal-Mediterran u tal-Nofsinar. Jina u koll kont involu fil-preparazzjoni u fil-revizjoni eh, tal-liġijiet tal-Ombudsman f'nofs f'madwar sitt pajjiżi mux se jitkellem dwar l-Italja u l-Monaco fejn hawnhekk qatt irridu naħdmu iktar. Punt ieħor, l-indipendenza hija huwa s-sinjal distintiv tiegħi l-indipendenza hija huwa ħsieb relattiv huwa fidejkom, onorevoli membri, illi fil-fatt iddefinixxu kemm tridu li l-ombudsman ikollu indipendenza fil-każ tiegħi, l-ammont ta' indipendenza u huwa ottimu jiena fil-fatt involut kemm f'partitijiet partijiet politiċi f'gruppi ta' interess u anke f'pajjiżi bħala ehm, ħaddim ta' ċivil internazzjonali nkelli naħdem taħt din ir-responsabilta għal iktar minn 20 sena u ħdimt taħt din il-regola f'moħħi taħt dawn għal minn dak iż-żmien li hawn. Issa x'inhi il-viżjoni tiegħi għall uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew? jiena Ewropew kontent, iżda jiena imħasseb għaliex hemm ħafna ċittadini Ewropew Ewropej li mhumiex fortunati daqsi huma eh, poġġew it-tamiet tagħhom fl-Ewropa għal ħajja ħjar, iżda l ħajja tagħhom issa hija ibsa. U hekk kif isiru aktar ta' disprati qed iwaħlu fl-Ewropa talli ma talli ma laħqieċ ma zamiċ mal-bediet tagħha. U issa kważi kważi għata qolbhom mill ewropa Jiena ma naħsibx illi l ewropa ser intajab is-sitwazzjoni tagħhom, iżda bil-kontra. Anzi, ma naħsibx li l-inqas Ewropa ser tajab is-sitwazzjoni tagħhom, bil-kontra. Hemm bżonn ikun hemm Ewropa li taħseb iktar fin-nies, li tkun eqra pa' ċittadini u residenti li titratta ċittadini bir-rispett, tisma' fil-idejat u l-tamit tagħhom u tisma' wkoll il-menti tagħhom u tieħu azzjoni fuq dan. L-Ewropa trid tkun Ewropa illi tieħu inizjattivi mill-qiegħ għal fuq. Issa xista jagħmel eh, l-Ombudsman Ewropew dwar dan kollu. Hemm xi ideat li kulħadd jaqbel fuqhom, iżda forsi sfumaturi differenti. Irridu noqogħdu attenti wkoll illi l-Ombudsman ehm, jitratta l-ilment li jirċivi b'mod kemm jista' jkun effettiv. Jiena mhix ser noqgħod nsemmi lista sħiħa ta' miżuri possibbli illi nistaw nieħdu sa daw jinkludu żgur il-Network Ewropew tal-Ombudsman. U importanti wkoll li nadmu fil-prevenzjoni naqblu illi l-Ombudsman għandu jgħin l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex jilħu l-iktwal jew l-ikbar standard possibli ta' imġiba. Għalhekk iċ-ċittadini ma jkollhomx għarfejn joqogħdu jilmentaw, ma jkollhomx raġun għarfejn jilmentaw. Kif qal is-sur Diamandurus, dan huwa proċess li qatt ma jintemm Għal-darba mux għal-darba mux għad nsemmi il-mizuri kollha possibli jew li huma disponibbli għalina, iżda nixtieq ngħid li l-Ombudsman għandu responsabilità illi jagħti eżempji tajjeb permezz tal-uffiċċju tiegħu. Irridu wkoll inħarsu lejn id-dritt lejn kwistjonijiet fondamentali sostantivi u nieħdu azzjoni fuqhom. Irid ikun hemm ukoll parteċipazzjoni proattiva minnaħa tal-Ombudsman f'konsultazzjonijiet pubbliki u dawn jistgħu jipprevjenu milli jkun hemm ċerta elementi. Issa rigward il-viżibilità. Il-viżibilità hija fejn jiena ser nirreġixxi mod differenti meta komparat mal-kandidati oħrajn. Huma fil-fatt huma mħasbin dwar il-viżibilità tal-Ombudsman kif diġà intqal hemm nies illi ma jafux li teżisti din l-istituzzjoni, jekk ma jafux mhux se jirżaw din l-istituzzjoni. Nista' naqraw diversi affarijiet li ġew proposti u jiena kien hemm punti li fil-fatt ma ġewx f'moħħi u iżda nista' nużhom. Iżda hemm punt essenzjali ma naqbilx magħhom mal-kandidati l-oħrajn, il-viżibilità tal-ombudsman mhuwiex il-mira essaċ huwa sempliċement il-mezz ta' kif imbagħad ikun nistgħu naqdu xogħolna tajjeb. Irrid kollha mira ta' viżibilità għal sistema, rrid tkun sistema li hija ġusta u illi taħdem bi verifiki u bilanċi. U kif qal sur Van Rompuy, irrid ikollna sistema illi tfil-fatt tassigura l-opinjoni pubblika. Intom, onorevoli membri, intom parti essenzjali minn din is-sistema. U għalhekk jiena l-enfasi tiegħi nitfaħħa fuq il-kooperazzjoni ma'kom u rrid ikun hemm ukoll viżibilità ta'kom. Għalhekk qed eh, il-proposti tiegħi fil-fatt ħarġu wara analiżi u informazzjoni ta' ilmenti illi irċevejna mill-pajjiżi ta'kom. Din l-enfasi differenti twassalni sabiex nisisti fuq kampanji illi ikunu dizinjati fl-imkien ma'kom u mad delegazzjonijiet internazzjonali f'pajjiżkom u jien niproponi illi nibat, eh, nibat staff mill uffiċċju tal-ombudsman f'pajjiżkom ukoll. Jiena naħseb ukoll illi l-ombudsman għandu fil-fatt jaħdem ma sabiex jaqdi l-ċittadini u s-sistema għandi tkun msejsa blaħjar mor sabiex tilqa l-proposti u l-idejat l-elementi mill-għand iċ-ċittadini. Iċ-ċittadini għandhom jgħid iċ-ċittadini għandhom eh, kollom id-dritt illi mhux biss jippreżentaw l-menti tagħhom iżda wkoll id-domandi tagħhom u fil-fatt ikun ikun punt differenti li l-ombudsman, l-uffiċċju tal-ombudsman ikun punt differenti sabiex jirċivi input u informazzjoni konstruttiva, l-menti konstruttivi minn għandi ċittadini tal-Ewropa. L-Ombudsman għandu fil-fatt jagħti il-domandi ta' ċittadini lill-istituzzjoni tal-Ewropa relevanti. Intom, fl-imkien mal-Ombudsman tistaw tkunu fil-fatt mezz ta' kif nistgħu inwaslu eh, l-elementi ta' ċittadin u nagħtu risposta mill-iktar fis possibbli. Jina nara din pala punt importanti ħafna huwa mod ġdid kif nistgħu nindirizzaw frustrazzjoni ta' ċittadini u ikollna governanza tal-Ewropea li tkun iktar minn isfel għal fuq miflok bil-kontra. Issa ix-xogħol li lin mill-Unjoni Ewropea dan huwa punt illi wkoll distingwi l-proposti tiegħi minn tal-kandidati l-oħrajn irridu li funzjonament tal-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun marufa lilin mill-Unjoni Ewropea u rridu nħejju l-amministrazzjoniet ta' stati membri oħrajn għal tkun fl-Unjoni Ewropea. U għal darba oħra irrid nix ngħid irid ikollna governanza ta' 500 miljun persuna dejjem titjieb dawn u mal-proposti tijaj jibnu fuq ix-xogħol tas-sur Soderman. U ta' Sur Diamandurus. l indipendenza tiegħi, l-esperjenza li għandi fil-xogħol ta' dritti tal-bniedem kif ukoll għarfien komparattiv li għandi tal-istituzzjonijiet tal-ombudsman differenti, kif ukoll esperjenza internazzjonali vasta tista' tgħinni sabiex inkun persuna tajba sabiex inmexxi din l-istituzzjoni għal fażi ġdida. Les nilqa' il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi, grazzi l-Sur Jäger. Issa, nimxu għal mistoqsijiet nati il-kelma l surjar għal PPE. Grazzi ħafna. Signor President, grazzi l sur Jager għall introduzzjoni tijak u nilqak eh, għawnek. L-Ombudsman u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għedin fuq l-istess naħa, nix għek. Iż-żewġ entitajiet iridu jaħdmu bejn l-istituzzjonijiet u ċittadini. Nasib li żewġ istituzzjonijiet huma importanti ħafna. Għaliex ħafna ċittadini iduru lejna. U jarawna bħala rappresentanti tal-Ewropa. Għalhekk li nagħmlu kux ħazin ħażin huwa kwistjoni importanti għax ħalli impatt fuq iċ-ċittadin ħalli impatt ukoll fuq kif huma jaraw l-Ewropa u għalhekk huwa importanti ħafna li jkollna dan ismieħ. L-ewwel mistoqsija tiegħi terġa' twassal l-kwistjoni tal-indipendenza illi kwistjoni importanti ħafna għalina, speċjalment fid-diskussjoni preliminari tal-kandidati. Kif inti tista' tiddefinixxi dan kollu? Inti diġà semmejt dan il-punt u ma nafx jekk hemmx linja li tiqsamt illi timmina l-indipendenza tijak. Smajt illi hemm numru ta' stati membri li jgħidu illi għandhom li l-ombudsman għandu jkun fil-Parlament Ewropew iżda jkun eh, membru parlamentari neutrali. ta sebdinja xi ħaġa tajba jew lent personalment. Int l-mistoqsija tiegħi, il-programm tiegħek Saqsejt il-kandidat ta' qablek dwar dan, jekk inti ssir ombudsman, ombudsman fil-fatt, x'ikunu it-tlet kwistjonijiet ta' priorità għalik li t tlet kwistjonijiet li trid tindirizza? Tlet mistoqsija, il-karta ta' drittijiet tal-bniedem. ċert illi kellek fil-fatt tindirizza ħafna tħassib ta' ċittadini. Tħassib ħafna ċittadini jiġu bitħasib tagħhom fil-kumitat tagħna wkoll tal-petizzjonijiet. Għanna problema x ta' spiss nejdu il-Komissjoni tgħidilna li dan din il-karta mhijiex eh, mhux dejjem hija applikabbli meta nkun indirizzaw liġi speċifiċi tal-Unjoni Ewropea u din għalina xi ħaġa li mhijiex sodisfaċenti Mhix ħaġa tajba li ċ-ċittadini Ewropej jisimgħu dan. Fl-istess ħin legalment ma nistgħux ngħinuhom allora din hija kontradizzjoni inti kif tara din is-sitwazzjoni u kif tara ukoll ir relazzjoni bejn il kumitat tal-Petizzjoni u l-Uffiċċju tal-Ombudsman, kif inti ser tkompli tibni fuq din ir relazzjoni. Grazzi ħafna, Grazzi, Signor President. Sur, jgħira fil-fat kontent ħafna li niltaqa' miegħek hawnhekk bħala kandidat. Żewġ mistoqsijiet. Mill-eżerċizzju teoretiku. L-ewwel nett, kif l-Ombudsman Ewropew jista' jiddeċidi u jimplementa definizzjoni ċara tal-konflitt ta' interess għaliex din hija xi ħaġa li tinfluwenzani ħafna, tinfluwenzana kemm it-trasparenza u l-governanza tajba, iżda wkoll Toħlo eh, jew twassal għal korruzzjoni fuq livell oli. Di xaġa xi li fuq livell ta' Ewropa u livell nazzjonali. Tieni punt, jekk tiġi elet, kif Ombudsman Jager, kif l-Ombudsman Jäger ser jireġiċi għall skandlu tal għall skandlu prizme? U xparir tati ta li l-Kummissjoni Ewropea meta ukoll tinnegozja mal-Istati Uniti il ftehim għall-investiment u l-kummerċ ħieles għaliex din il-kwistjoni mhix sempliċement dwar dwar kwistjoni ta' negozju, iżda tmiss ma' problemi ta' trasparenza dritti tal-bniedem, privatezza, kif ukoll regoli tal-Ewropa li definixxu b'mod ċar x'inhu pubbliku x'mhuwiex. U kif informazzjoni privata tista' tintuża u min jista' juża. Ovvjament, huwa tajjeb li nidefinixxu b'mod ċar differenza bejn l-informazzjoni pubblika u l-informazzjoni segreta fid-dinja tal-lum li qed tesperjenza iktar u iktar informazzjoni segreta u din tħalli impatt kbir fuq il-ħajja tal-500 miljon ċittadin tagħna. Grazzi bil-qudiem ta' tweġibiet tiegħek. Grazzi. Kelma li miss Grazzi ħafna sur Mazzano, grazzi l-istorja tal-ġi għawnek u grazzi u kol tal-prezentazzjoni tijak. L-ewelet nishti naċċerta illi tnejn naqblu illi il-konflitt ta' interess u l-indipendenza fil-fatt huma definiti mod tajjeb fil-liġi tal-amministrazzjoni tal-amministrazzjoni tajba. ħadd ma għandu dubju fuq li l-konflitt ta' interess u l-indipendenza. U din fil-fatt m'għandha xejn x'taqsam miegħek personalment u l-morali tiegħek. Sper li aħna ċari fuq dan il-punt. Inti persuna ta' esperjenza kbira kiet kont komissar ta' ġirtet tal-bniedem għamilt ħafna xogħol tal l qasam però nixtieq insaqsik xi l-esperjenzi tiegħek brabta max-xogħol tal-ombudsman din hija xi ħaġa differenti. U nixtieq ukoll intik eżempju wieħed fejn inti fil-fatt ġejt affaċċat b'deċiżjoni verament diffiċli kontra istituzzjoni ta' pis u tagħmel x'tagħmel ser toħlob oppożizzjoni se tispiċċa bledewa u iżda ma tistax iddawwar wiċċek, eh, ma tistax tinjora din il-problema tittieħu deċiżjoni. Għat kellek situazzjoni ta' din it-tip eh, kemm il-darba u jekk joġbok tini eżempji konkreti. U jien kont kemm xejn konfuża meta prezentajt l idea tiegħek eh, b'mod verament eh, tajjeb li dejjed vera zbieħ ħadd ma preżentax ħaddieħor, inti trid illi inti tibat l-ċittadina l-elementi u tħassib ta' ċittadini jaslant il-delegazzjoniet, jaslant istituzzjoniet, għat provajt tamel dan, pero għaliex din xogħol verament iebsa. I kontenta kieku, kontenta kieku ikolna sistema bħal din, verament nishtiq għandi ikolna sistema bħal din, pero tkun diffiċli illi s-sejja sot implementa, grazzi. Go to Mr. Pascas for... Issa naddu għassur Paskas fisem li FD. Vaġani pan Jager. Grazie, signora President. Sur Jager. Jien nixtieq nitlob dwar il-nistaqsi dwar il-kooperazzjoni tiegħek ma' l-Ombudsman Nazzjonali. Inti, inti tirrappreżenta, forsi se tirrappreżenta l-istess ċittadini qoddim istituzzjonijiet oħra, iżda il-filosofija u l-istil ta' ħidma tiegħek għandu jkun simili. U bekk x'tip ta' kooperazzjoni timmaġna li ser ikun hemm mal-Ombudsman Nazzjonali jekk inti tiġi maħtur, grazzi. Grazzi is-Sur Chichester. Grazzi, Sinjora President. Lodwa tajba, Sur Jager, natuk merħba dan il-Komitat. Inti Poġġejt enfasi fil-kommenti ta' ftuħ tiegħek dwar l-indipendenza u n-neutralità li għandha tkun tajba u xir għall-ombudsman iżda konna ngħidu li hemm okkażjonijiet fejn ħidma tal-ombudsman tingħata xejra politika l-iktar jekk inti qed tindirizza grupp ta' ċittadini jew ċittadin individwali kontra l-awtoritajiet nazzjonali u fuq livell Ewropew, anke l kummissjoni jista' jkun. Minħabba l-dikjarazzjonijiet tiegħek li inti Ewropew kuntent u tappoġġa l-Ewropa. Inti taħseb illi taqbes hemmhekk għal dik il-persuna iż-żgħira l-individwali u mbagħad forsi tista' tirrabja lill istituzzjonijiet It-tieni mistoqsija tiegħi inti qed tara filli hemm ċertu livell ta' skuntentizza fost il-ċittadini, ċittadini mhumiex kuntenti u dan japplika għal pajjiż li ġej minnu jien u li jina nirrappreżenta. U hemm il-fema iva li aħna neħtieġu inqas Ewropa għaliex dak li għandna u għaliex Imbilli għanna xaħġa għed taħdem mish raġuni valida li xanna bżon aktar minna din il-ħagġa. Issa, aktar Ewropa taħseb li ser twassal għal aktar ilmenti, għal aktar problemi li jistaw iffeġġu bejn iċ-ċittadini u l-autoritajiet. U inti tamelek appostax moħok jilħaqlek għalli l-ombudsman ikollu aktar xogħol. Tillet net tista' tgħidli xini l-aktar kizba illi jinti kellek u li għandek għal qalbek. Grazzi. Dan kien l-aħħar intervent tal-ewwel round u bekk nadilek il-kelma sabiex twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet illi saru lek u bad nkunu nistgħu ngħaddu għat-tieni round ta' mistoqsijiet. Grazzi, President. Herr Jahn, wo würde ich die Grenzen setzen? <clears throat> Sur Jar, fejn nista namel linja sabiex tassew inkun indipendenti. Awnek hawn l independenza tal-ombudsman involuta, jiena ma konx nafandix għandix namlu dan il-punt. Huwa ġust illi ngħidu illi l-istatus tal-ombudsman palissa u il-liġi illi tistabilixxi tigverna l-ombudsman Ewropew tgħid illi għandu jkun hemm l-ola livell possibbli ta' indipendenza imma hekk biss ma tgħidx kif għandha tinkiseb din l-indipendenza. Hemm din id-dikjarazzjoni solenni illi wieħed għandu jkun indipendenti imma ċertu affarijiet mhumiex indirizzati, pereżempju x'jiġri jekk ombudsman jirċivi ilment kontra entità tal-Unjoni Ewropea fejn membru tal-familja tiegħu jaħdem jew taħdem u lanqas is-ħubija tal-partiti, l-affiljazzjoni mal-partiti mhijiex indirizzata. Wieħed irid ikun jaf kemm irid ittieħ indipendenza lil ombudsman jien għandi l-opinjoni tiegħi ovvjament, iżda iva irridu nħarsu dawn il-linji hija dea tajba li għan li jista' jkun hemm sede neutrali fil-Parlament għall-Ombudsman post neutrali wieħed ikun disponibbli fil-Parlament ikun jista' jirreaġixxi mill-ewwel u jkun jista' jikkopera jekk ikun vera ġenwin. Jiena m'għandix problema b'dan. It-tlet prioritajiet ewlenin tiegħi sa tal-programm tiegħi. L-ewwel nett. Wieħed irid tkun jaf sew is-sitwazzjoni. wieħed irid ikun viżibbli u impenjat u wieħed għandu jimpenja ruħu diġà mill-bidunet flimkien mal-Parlament ikollu rwol x'jaqdi u meta jaqdi dan ir-rwol. U kif kif nistan nwaslilkom dan il-messaġġ, jiġifieri wieħed jaċċetta l rwol tiegħu u mhux imur l-in mir wol tiegħu. It-tieni priorità li nanalizza l-ksur, violazzjonijiet nanalizzhom un-bat nara li hemm ċertu xejriet, hemm ċertu tipi ta' ksur illi aħna għanna natuhom priorità' Għattilet priorità tiegħi tkun dik illi il-membri tal-istituzzjonijiet ikunu jistaw jaħdmu mal-pubbliku. L-ombudsman spiss ikun waħdu jaħdem għal rasu jeħtieġ biżejjed personal tajjeb sabiex ikun jista' jitkellem mal-persuni u iva għandu jitħaddet mal-persuni sabiex jitċara kif taħdem l-Unjoni Ewropea u x'inhuma il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Issa ser nitkellem bl-Ingliż jgħid il kellem Inti qed illi inti mħasseb minħabba l-fatt illi meta jkunu valuti id-drittijiet tal-bniedem spiss l-Ombudsman u l-Komitat tal petizzjonijiet ma jistawx jintervjenu minħabba l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Iva, din hija regola hawnhekk fejn għandna nintervjenu, fejn nistgħu nintervjenu għandna nintervjenu. U bħalissa dan mhuwiex il-każ għaliex hemm sensiela sħiħa ta' drittijiet tal-bniedem fejn l-Ombudsman jiddispjaċini illi għadu mhuwiex involuta għaliex huma dwar drittijiet proċedurali u mhux drittijiet sostantivi. Iżda, il-fatt li hemm sussidjarjetà u l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u dinja fidejn il-gvernijiet nazzjonali, din il ħadu ma nistgħux nibdluha, iżda hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmlu, rridu naħdmu it fit mal nazjonali nazzjonali mal-Ombudsman nazzjonali sabiex niżguraw illi il-problemi marbuta ma' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi konċernati jiġu indirizzati bl-għajnuna tagħna Ir-raġuni tal-Ombudsman u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet hija pratikament l-istess. Dak li ma nistgħux nagħmlu għandna nagħmluh eh, ma tistgħux tagħmlu intom għandna nagħmluh aħna kull nistgħux nagħmluh aħna għandkom tagħmlu intom. U kull kwistjoni għandha tiġi referita għall-Ombudsman. Sur aru. Il-konflitt ta' l-interess kif għandu jiġi definit fuq livell Ewropew nazzjonali din hija storja twila hemm il-konflitt ta' interess reali illi wieħed jista' jipprova u hemm il-perċezzjoni jew ir-riskju tal-konflitt ta' interess. Il-konflitt ta' interess ippruvat hija xi ħaġa kbira mhux ħażin. L-iktar ħaġa importanti hija r-riskju u l-perċezzjoni hawnhekk irridu niznu l-affarijiet u nqablu bejn id-drittijiet konflittuali tal-bniedem, per eżempju, tista eh, ma tħallix l konjugu tijak, l tfal tijak, li ma jaħdmux f'post fejn inti għandek kontroll l obliku ta' indipendenza tijak. Kem jista' ixekke li drittijiet personali tagħhom hemm limiti imma dawn il-limiti irridu narawhom eh, fiqbil mal-limiti personali tal-raba, per eżempju, l-iskandlu prizm. Xpariri nati l-Komissjoni Ewropea dwar kif għandha ġib ruħa fil-temi ta' kummerċ ħieles, hawnhekk jien għandi opinjonijiet ċari ħafna dwar l-iskandlu prizm għalija din hija problema ta' standards doppji ċertu punt hemm xi ħadd illi jista' jiġi konsiderat bħala persuna li tiddefendi drittijiet tal-bniedem minn ħafna imma eh, jista' jiġi akkużat ta' ċertu ċirkostanzi breat kbir, iżda jiena naħseb illi hawnhekk hawn ir-riskju ta' standards doppji. L-użu tal-informazzjoni privata minn pajjiżi oħra, hemm regola waħda u d-dimajnija. L-standards Ewropej għandhom japplikaw u l-fatt li aħna minħabba raġunijiet ekonomiċi nħossuna e, jisna rridu nċedu għom daw le, dan mandux jiġri, dan mandux jiġri. L-onorevoli inti kellek mistoqsija oħra dwar il-linja bejn l-informazzjoni pubblika u klassifikata u it-tarif il-protezzjoni tat tarif personali. Hawnhekk mhux se noqgħod nomoda. Għanna żewġ irid konna żewġ valuri, trasparenza u l-protezzjoni tad data personali minħa l-oħra. Jekk aħna nisħu jis dwar il-protezzjoni tad data ma tantx għandna trasparenza u ma tantx tibqa' responsabilta' u l-wieħed jagħti kont ta' emilu il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data li għandu jindirizza dawn il-kwistjonijiet iżda l-Ombudsman għandu jibqa' involut f'din il-kwistjoni. Signora Hawken. il-konflitt ta' interess u l-kodiċi ta' amministrazzjoni tajba hawnhekk għandek raġun. Jekk ikonna kodiċi komuni ta' kondotta għall-istituzzjonijiet kollha u l-entitajiet kollha, u jekk din kodiċi tkun speċifika biżejjed aħna insolvu għal-problema. Iżda jien eh, minix daqseg zgur meta ngħid illi tissolva kollha kemmi għaliex bħal-liġijiet kollha aktar ma tkun speċifiku aktar eh, tispiċċa teħel meta xi ħaġa ma tkunx parti minn dik il-liġi li inti stess tkun fassalt. Liġijiet illi huma speċifiċi jgħinu sa ċertu punt imma meta jkun hemm sitwazzjoni speċifiċi li jfeġġu li inti ma tkunx ħsib dwarhom inti teħel għaliex dik il-ħaġa tkun barra il-liġi. L-istatut tal-ombudsman huwa eżempju ċar ta' dan. Mhuwiex ċar biżejjed, imma jekk xi ħaġa mm, ta' barra l-istatut din hija mbagħad kwistjoni tal- tal-partiti politiċi per eżempju, għalhekk hawnhekk jiena favur li jkun hemm kodiċi li japplikaw għall istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni imma hemm bżonn ta' formula fl-aħħar illi tibqa' miftuħa l-interpretazzjoni u tippermetti illi ċertu kwistjonijiet eh, li ma nkunux sibna fihom qabel ikunu inklużi bħala konflitt ta' interess. Il-konflitt ta' interess għandu ikun wieħed ippruvat, perċepit u għanna nqisu wkoll il-fattur ta' riskju. Dwar il-ħidma tal-ombudsman inti rrit eżempju wieħed ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Jiena kelli deċiżjoni ta' sew diffikli x'nagħmel meta kont il-kap tal-Dipartiment Legali ta' Interpol. Kien hemm xi ħadd li huwa magħruf sew u li, li kien is-sit ta' televiżjoni Russa illi kien qed jirrapporta fil-gwerra fiċ-Ċeċnija u din il-persuna ġi akkużat ta' mżapropjazzjoni tal-flus, korruzzjoni u r-Russi tarbu lill-Interpol sabiex joħorġu mandat ta' arrest għal dik il-persuna jien kelli nara, kelli nizzen, kelli nara jekk kienx prosekuzzjoni politika jew inkella kienx prosekuzzjoni reali. Jiena iddeċidejt illi kienet waħda politika anka jekk ma stejt, ma stajċ ngħid illi e, ma kienx waħda finanzjarja u koll u jiena kont sodisfatt illi ma niddeċidix illi din il-persuna tiġi arrestata, il-persuna ġiet arrestata band oħra imma ġiet meħlusa preferenza għal ġurisprudenza tiegħi. Kienet xi ħaġa tassew diffiċli illi nirrifjuta dik ir-rikjesta ta' personalità kbira li ġejja minnaħa tar-Russja illi fl-istess waqt trid tiġri wara kriminali tagħha. Iva, għandek raġun. Issa, dwar id-domandi ta' ċittadini jina tkellim fa' membri tal-parlament li għandhom miljun persuna fil-kostituenza tagħhom u jgħidu li ma jistawx ikampaw ma l-ammont kbir ta' biet li jirċievu. U l-ombudsman m'għandux biss jillimita ruħu milli jirċiv il menti mandu jipprova jisib mod ta' kif jista' jindirizza l-każijiet kollha ma tistax tkun perfett, ma tistax tindirizza kull każ, imma forsi jekk wieħed jagħmel eh, l-każijiet fi gruppi u jiġbor eh, u jindirizza l-awtoritajiet konċernati. Imma meta meta tkun trid tifli il-menti, trid tkun taf lejn min għandek id-dur. Imma l-Ombudsman hekk għandu jaħdem għandu xi ħalli lil membri tal-Parlament Ewropew jaħdmu għal rashom u m'għandhom xi ħallu li ċittadini jaraw huma u jidentifikaw huma lil min iridu lejn min iridu jduru sur paskas il-kooperazzjoni mal-Ombudsman Nazzjonali. ċaġa sempliċi għandek netwerk ta' Ombudsman Nazzjonali, Sur Diamandorus waqfu dan il-netwerk u hemm uffiċċji ta' komunikazzjoni hemmhekk. il-kanali kollha huma miftuħa bil-miktub, per eżempju, wieħed jirreferi il-każijiet għall-ombudsman. Iżden problema waħda. Hemm bżonn il-ħtieġa taċ-ċittadin illi jkun irreferilek il-każ u wieħed irid joqgħod attent hemmhekk. Imbagħad wieħed irid jaqbel ma' naħa l-oħra mal-Ombudsman Nazzjonali dwar il-proċeduri u ir-rispons illi inti ser tirċifri jew mhux ser tirċifri dwar il-mod ta' kif ġi solvut il-każ. Għaliex inti bħala l-Ombudsman Ewropew u intom bħala membri tal-Parlament Ewropew ukoll tkunu tixtiequ siru tafu jekk dawn il-każijiet ġewx solvuti permezz tan-netwerk tal-Ombudsman Nazzjonali jew inkella jekk iċ-ċittadin illi indirizza l-ilment ma jkunx irċiva tweġiba wara l-isforzi kollha tiegħu is-sur Chichester l-indipendenza. Issa ma punt jena ser nibqa' indipendenti jekk xi ħaġa issir wisq politika. Jiena ser naqbes għall-individwu kontra l-amministrazzjoni setana nittama illi jekk nagħmel u jena naħseb nafda li jekk ser nagħmel. Jekk il, il forsi mhux matul l-ewwel sena għaliex il-mandat tagħkom jkun wasal lejn l-aħħar, imma jiena nemmen illi wieħed hekk għandu jagħmel. Inkella m'għandux jidħol għal din il-kariga. L-Euroxettiġismu fir-Renju Unit hemm persuni f'pajjiżek illi qegħdin jgħidu illi hemm bżonn ta' inqas Ewropa u inti għandek din l-idea eh, kellek din l-idea eh, eċċellenti tal-pjan għaxin jilħaq li moħħi sabiex ikolli aktar xogħol u forsi niksab aktar flus għaliex le. potenzjal għal aktar ħidma għal ombudsman iva jek ikun hemm aktar Ewropa iżda fl-istess waqt xi ħaġa illi taħdem tajjeb ja xi ħaġa li ma twassalx għal ilmenti. U li xaħġa taħdem tajjeb mhix kwistjoni ta' daqs imma kwistjoni ta' organizzazzjoni u rrieda li xaħġa taħdem ħarir. U bekk ma jfissirx illi jekk ikun hemm wis amministrazzjoni ser ikun hemm wis jew ħafna ilmenti. il kisba li għandi għal qalbi. Il-akbar kisba tiegħi mhijiex fl-Unjoni Ewropea, jiddispeċini ngħidlek, fl-2008 kien hemm 750 ċittadin tal-Federazzjoni Russa li jistgħu jagħmlu xi ħaġa illi ħadd ma jridhom jagħmlu, jiġifieri li jmorru f'postijiet ta' detenzjonijiet ta' detenzjoni u jaraw kif huma trattati l-persuni hemmhekk. Huma persuni li mhumiex mitħla u grazzi għall-Ombudsman Federali tar-Russja stajna nsibu modi f'kooperazzjoni bejnu bejni sabiex il-Ġermanja u d-Danimarka u l-Bank Kummerċjali tar-Russja sabiex jattuna il-flus ħalli aħna nħarġuhom lil dawn is-750 persuna u ma nitħlux fawċ fi problemi mal awtoritajiet U din il-kisba jiena kuntent immens biha. mod partikolari f'dan il pajjiż Grazzi, Sur Jeger, Issa, għattini round l-onorevoli Kolaska Bubinska. Grazzi tassew. Inti għandek karriera impressjonanti, jiena smajt ħafna esperjenzi, Konsil tal-Europa, Interpol. U jiena naħseb illi grazzi għal din l-esperjenza aħna se nkunu nistgħu nifmu l-fema tiegħek u hija xi ħaġa interessanti li naraw il-perspettivi differenti. U naħseb il-karriera tiegħek tejna hawnhekk aħna qegħdin niddiskutu illi l-iktar ħaġa ewlenija hija li niffukaw fuq il-problemi tal-persuni, il-kwistjonijiet. Imma part importanti mill-ħidma tal-ombudsman hija l-ħidma tiegħu mal-istituzzjoni. Is-sur Dewandopoulos kien eċċellenti f'dik il-ħidma u jiena fid-diskors u fil-preżentazzjoni tiegħek rajt illi inti tisħa dwar il-ħidma tal-ombudsman f'pajjiżi kandidati, pajjiżi fil-pajjiżi ġirien, jiena nilqa iva din it-tip ta' kooperazzjoni ta' ombudsman ma' ombudsman mhux biss ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea imma ma' pajjiżi ġirien għanna programmi ta' sħubija, mifruxa, il-politika tal-vant, il-politika tan nofsinar dawn huma il-bnadi fejn id-demokrazija u l-istat ta' dritt u kwistjonijiet ta' ċittadini huma traskurat immens u jena bekk nilqa din it-tip ta' attività minnaħa ta' l-ombudsman. Bat għandi mistoqsija għalik inti qed illi l-indipendenza ta' l-ombudsman mhijiex regolamentata Dan jiddependi fuq kemm aħna rridu nagħtuh indipendenza. Hija sitwazzjoni perikoluża ħafna jekk xi ħadd li jieħu deċiżjoni jagħti indipendenza e, kemm iritu lil din l-istituzzjoni. Għaliex ix-xewqa tal-leġislaturi tista' tinbidel. Imbagħad nixtieq nistaqsik, ma taħsibx illi għanda bżon tiġi regolamentata l-indipendenza ta' l-ombudsman jekk miex regolamentata palissa wis regolamentazzjoni bħal dejjem mhijiex tajba, imma jiena nemmen illi hija ħaġa importanti li nirregolamentaw din il-kwistjoni, grazzi. Grazzi Sur Cashman. Grazzi Sinjora President, nifraħ li Sur Jäger għal prezentazzjoni eccellenti tiegħu jiena ltqajt miegħek. Ir-rwol ta' drittijiet tal-bniedem illi inti għandek huwa eżemplarju Imma kif qalu il-kellima ta' qabli irridu perspettiva differenti hawn f'dan ir-rigward. Inti għandek raġun meta tgħid illi m'hemmx rabta bejn iċ-ċittadini u l-Ewropa u bekk jiena mhux ser nkun qed nappoġġa il-membri tal-Parlament Ewropew għal din il-kariga għaliex dan isaħħaħ il-kunċett tal-fatt li ċ-ċittadini mhumiex biżejjed qrib għall-Parlament għall-Ombudsman imma jien nixtieq nitkellem dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti, il-trasparenza f'dan ir-rigward. Inti kif taħseb illi għandna nsibu l-aħjar bilanċ, l-aħjar bilanċ bejn il-teħid ta' deċiżjonijiet effettivi mill-istituzzjonijiet u minnaħa l-oħra id-dritt ta' ċittadini li jkunu jafu kif eh, waslu, l-istituzzjonijiet waslu għal dawn id-deċiżjonijiet sabiex iżommu l istituzzjonijiet responsabbli ta' emilhom. Grazzi is-Sur Bulon. Grazzi tassew. Grazzi Sur Jäger. Nitlob skuża għaliex wasal tard imma kont involut fl-laqgħa tal-ACP. Jina tlif l-introduzzjoni tiegħek imma aħna ntqajna diġà qabel u bekk jina pjuttost familjari mal-karriera tiegħek. Għandi mistoqsija waħda x'namillek, mistoqsija marbuta ma' netwerk ta' l-Ombudsman. Jiena dan il-punt huwa għal qalbi immens għaliex jiena naħseb jista li dan jista' jagħti alternattiva lil kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea sabiex ikollu aċċess għall-ombudsman u bħalissa dan mhuwiex il-każ għaliex mhux kull stat membru għandu l-ombudsman tiegħu. U bekk x'nistgħu nagħmlu aħna sabiex ikonna kopertura sieħa u natu li ċittadini Ewropej kollha eh, b'rikors ugwali lejn l-ombudsman ikunu jistgħu jduru lejn l-ombudsman jekk id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej ma ġewx imħarsa sħiħ. Issa wieħed jista' jitratta l-fatt illi l-Ombudsman Ewropej mhux il-koll għandhom l-istess setat il-drittijiet, id-difensuri ta' drittijiet fi Franza ma jistawx poġġu f'dubju il-sentenza li tagħti l-qorti, imma dan mhuwiex l-istess f'kull stat membru fl-Ewropa u bekk kif nistgħu narmonizzaw l-attivitajiet f'din l-isfera f'termini ġeografiċi kif ukoll termini ta' kwalità, grazzi. Grazzi ħafna s-surbulan, l-surbulan dik kienet fil-fatt l-aħħar mistoqsija ta' dan ir-round ta' mistoqsijiet għalhekk jekk jogħġbok is-surjeger. Nerġa' indura Grazie ħafna, Signora President, is-Signora Kulanska Bubinska. L-ewwel qabel fil-fatt ma nirrispondi għal mistoqsija tiegħek nixtieq nagħmel kumment jekk tippermettili. Inti faħħart il-fatt li naħdimt ma' istituzzjonijiet barra l-Unjoni Ewropea, ma' pajjiżi li huma ġirien tal-Unjoni Ewropea u jien nirringrazzjak ta' dan il-klim ta' tifħir. Din Pero ma nixtieqx nisma' wis eh, il-fatt illi eh, hemm eh, ħafna problemi fir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi. Iva għandek raġun f'dawn il-pajjiżi għandhom eh, problemi fir-rispett ta' dawn id-drittijiet tal-bniedem. Madana kollu, però, min-naħa l-oħra, aħna ma għannix naħsbu illi fil-pajizi tagħna fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jiġifieri m'għandniex dan it-tip ta' problemi. Din hija kwistjoni illi spiss eh, jien nisma' ħafna drabi nisħu fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea iżda f'pajjiżna stess, fl-Istati Membri tagħna stess ma namlux dan, ma nirrispettawx dawn id-drittijiet Ġifiri, fl-ebda, l-ebda pajis, l-ebda stat membru tal-Unjoni Ewropea mm, mu kollox għaddej ħarir. Issa, hemm il-servizz ta', il servizz estern u il, sabiex aħna nkunu kredibbli, is-sistema tagħna trid taħdem tajjeb. Walek nemmen illi u importanti illi nispjegaw l-Istati membri barra mill-Unjoni Ewropea eh, xinuma ir-regoli ġiġu nkunu kapaċi nispiegaw il-sistema ta' amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u din għandha tkun ġusta, trasparenti permezz ta' verifiki illi jiġru u jisiru ta' spess. Il-mistoqsija tiegħek dwar jekk għandux ikunem eh, regolamentazzjoni iktar stretta, iktar ċara ta' indipendenza għall-ombudsman. Jiena bla dubju u bisħieħ nemmen illi Iva. Fil-fatt ma jiena ħarris li artiklu 8 dan huwa artiklu dikjaratorju u ma eh, jilqax għas-situazzjonijiet kollha. Per eżempju, eh, f'każ fejn xaħat mill-familjari tal-ombudsman jaħdem f'istituzzjoni eh, illi kontrija l-ombudsman ikun qed jagħmel investigazzjoni b'mod partikolari jekk il-persuna familjari tal-ombudsman ikollha pożizzjoni għolja u mlaħqa f'din l-istituzzjoni. F'dak il-kas l-ombudsman mandux jati eh, jati l-opinjoni tiegħu għaliex ser ikun hemm konflitt ta' interessi għalhekk iwa naqbel miegħek hemm bżonn illi ikun hemm regolamentazzjoni iktar ċara dwar il-bżonn ta' indipendenza l-ombudsman. Isru Cashman, grazzi ħafna tal-komplimenti illi għamiltli. il fat li rridu nolħu bilanċ bej il-kontabilta u it-teħid ta' deċiżjonijiet effettiv Din tal-aħħar, ġveri taħit ta' deċiżjonijiet effettivi, titlob illi ikunem sfera ta' privatezza. Jekk il-kollaboraturi fil-viċin tal-ombudsman ma jistawx jiddiskutu l-idea tagħhom, ma jistawx juru d-dubji tagħhom, ma jistawx jamlu Eh, ma jistawx ikollhom ċerta privatezza, allura it-teħid ta' deċiżjonijiet ser jiġi eh, xi ftit imxekkel. Forsi f'xi każijiet eh, mhux ser ikunu wisq popolari ma' ċittadini. U għalhekk xi kultant illi tkun trasparenti mija fil-mija Eh, jista' ixekkel it-teħid ta' deċiżjonijiet jew għalmenu l-aqwa teħid ta' deċiżjonijiet. Għalhekk ikun hemm punt fejn it-teħid ta' deċiżjonijiet irid ikun sigriet jew għalmenu parzialment sigriet sabiex il-komitat li kunet jieħu id-deċiżjonijiet ikun sigriet għal ċerta sa ċerta żmien u bat eventualment issir aċċessibbli għal pubbliku. Pero jima nemminx li trasparenza għanda tkun sam il-bidu net għalix kull amministrazzjoni, u fil-fat kull amministrazzjoni blajnuna tal-ombudsman għanda t-deċidi i flima punt e, teħid ta' deċiżjonijiet isir trasparenti. U dan nemmen illi għandu jiġi deċiż għabbażi ta' tip ta' dokumenti li fuq qed issiru e, id-deċiżjonijiet ikonna nieħdu deċiżjonijiet ta' tip li mails għandhom ikunu iwa aċċessibbli għal pubbliku. Issa dak li tpoġġa f'dokument bil-miktub le. Irridu nieħdu dawn it-tip ta' deċiżjonijiet ħalli minn banda ikollna l-libertà li nieħdu deċiżjonijiet tagħna u minn banda l-oħra ikoll ikun hemm eh, xorta ċans illi eh, ikun hemm trasparenza ċittadin. Imbagħad, L-aħar mistoqsija, ir-wol tal-ombudsman illi eh, u puntu il-fatt illi f'xi stati membri memx ombudsman u kifajt inti eh, jekk tħares mill-perspettiva ta' ċittadini iwa huwa minnu illi f'dawn il-pajizi fejn memx ombudsman nazzjonali mandomx l-istess aċċess għall-ombudsman bħal pajizi il fihom hemm ombudsman nazzjonali. Illa x'għandu jsir f'dan il-każ. Illa qabel kollox l-ombudsman għandu jkun hemm sabiex jiddefendi id-drittijiet taċ-ċittadini kollha mhux ta' xi qasam partikolari u għaliex qed ngħid dan. Għaliex fil-waqt li hemm direttivi u regolamenti illi jitolbu għal istituzzjonijiet amministrativ indipendenti illi għandhom jitwaqfu sabiex jieħdu każijiet ta' diskriminazzjoni f'pajjiżi u għandu jkun hemm standards Ewropej illi jirregolamentaw dan. Jiena ma neskludix fil-fat din il-possibilità, però nifhem u naqbel jak illi attwalment il-mandat ta' ta' l-ombudsman Eh, huwa partikolari u diffiċli f'ċerta stati membri. Għalhekk iridu niddeċidu eżattament x'għandu jaqa' taħt il-kompetenza ta' Ombudsman Nazzjonali u jekk eh, l-obbligi tiegħu humiex legalment vinkolanti jew le. Jiena naħseb u nħoss il-sistemi legali u il tradizzjonijiet kif imorru l-affarijiet huma differenti f'kull pajjiż differenti. Per eżempju, fl-Iżvezja l-ombudsman għandu biss um, ftit eh, miet ta' snin, issa dan mhux l-istess fi Franza fejn eh, mhuwiex parti mill-kultura legali ta' Franza. Issa Franza għadha qed tidra il-kunċett ta' ombudsman nazzjonali. Għalhekk eh, dak li qed titlob int għandu jkun fattibbli iżda fuq meta qasira ta' żmien li għandna nagħmlu huwa li nikkonvinċu il-pajjiżi u l-ombudsman għandu jinfluenza eh, Is-sur Tjamanduros fit-Turkija qed jagħmel dak kollu li jista' sabiex ipoġġi pressjoni fuq it-Turkija sabiex titwaqqaf din il-pożizzjoni, din il-karika ta' ombudsman u inħoss illi huwa kellu influenza biex jikonvinċi l-gvern uh, Tork sabiex jagħmel dan. Iżda ma naħsibx li fuq meta qasira ta' żmien ser, uh, ser naraw illi l liġi tal-Unjoni Ewropea ser timponi illi jkun hemm ombudsman f'kull stat membru. Mbagħad it-tieni mistoqsija tiegħek relatata ma l-inugwaljanza tas setat tal-ombudsman. Awek naħseb illi hemm bżonn illi ikonna fiduċa fl-ombudsman huwa jista' jara illi il ombudsman oħra jista' jkollhom iktar setat fi stati membri oħra jew jista' jista' jgħid illi l-ombudsman fi Franza eh, kellu nuqqas ta' setat meta qabla ma' stati membri oħra. Issa issa din is-sitwazzjoni inbidlet. Grazzi ħafna lis sur Jäger, eh, mem ħadd iktar illi jixti jressaqlek eh, xi tip ta' domanda eh, għalek naħseb li nistaw temmu għek smiħtijak, pero jek tuxti ti konkludi għandek ħames minuti sabiex tamel dan. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President, l ewwel qabel kollox, niskuza ruħi għal ġermanis tijaj. It-tieni punt fl-aħħar ta' din id-diskussjoni li kellna hawnhekk eh, nixtieq eh, eh, ngħid x'tallimt minn dan id-dibattitu li kellna. Għaliex jiena ġejt bċerta ideat, issa tallimt ukoll mill-ideat illi għaddejtuli intom. Jiena rrid nistabbilixxi ċerta prioritajiet. U naħseb illi rridu naqtaw linja fejn bejn dak li huwa politiku u dak illi mwix l-ombudsman għandu jibqa barra minn kwalsiasi deċiżjoni li tista' tiġi eh, dikjarata li ġiet eh, affettwata minn twemmin politiku partikolari. Naħseb li dan ma jkunx taġit. Wala huwa diffiċli ħafna, ser ikun diffiċli ħafna għall-ombudsman illi ma jinħabiex wara il-mandat tijaw. ċerta drabi ikollu jazzarda jagħmel ċerta deċiżjonijiet, eh, ikabbar ir-responsabiltajiet u jmur li lin mill-responsabiltajiet tiegħu bħala mandat. Ħantikom eżempju. L-ewwel proposti li saru mit-Trojka dwar Ċipru Kienem lok sabiex l-ombudsman eh, jressa mux jiddeċidi, jisa jressa eh, l-opinjoni tijaw illi kien ser ikunem hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, l-ombudsman seta faċilment għal hemm kas ta' drittijiet tal-bniedem għal għal eh, fatt illi persona da dritt illi ma taqax f'sitwazzjoni ta' faqar f'tart f'ħajjita minħabba il-fatt illi kienu ser jittihdulhom eh, tfaddil illi kienu jilhom ifatlu ħajjithom kollha. Ovvjament, l-ombudsman eh, kellu jkollu ċans illi jħares janalizza situazzjoni u jgħid iva jew le ma kienx hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Iżda Awek kienem ċerta eh, konflitt ta' deċiżjonijiet politiċi u fl-istess ħin relatati ma' drittijiet tal-bniedem. Eh, Wieħed għandu jifhem illi l-ombudsman hija vuċi, vuċi illi għandha tisħaq fuq eh, ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem. U problemi ta' trasparenza, problemi ta' kontabilta' Hemm il-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem u hija legalment vinkolanti fuq l-istituzzjonijiet kollha u hemm ħafna drittijiet eh, sustantivi u naħseb li dan huwa xogħol ta' l-Ombudsman u ta' ħadd Grazzi ħafna lis sur Jäger. U eh, namillek l-aqwa awgurju. Grazzi. Colleagues, we have to... Kollegi, eh, rridu nkomplu d-dibattitu tagħna. Issa nil-amana eh, Signora Omen Reaton u nixtieq nirringrazzjaha illi tinsab hawnhekk kif għamilt mal-kandidati l-oħra ser natija il-senna dila l-kelma għal 10 jew 15 minuta sabiex eh, tintroduċi ruħa. Mbagħad wara naddu għal mistoqsijiet u eh, naddu l-kelma lill-membri. Mela, Signor Riten, fidejk eh, l-kelma. Grazzi ħafna, Signor President, Signori. l olandis hija lingwa uffiċjali u jekk eh, nitkellem bl-Ingliż minn tal-inqas 430 miljun illi m'għandhomx l-Ingliż bħala l-ewwel lingwa xorta tkun problema l allura jekk jogħġobkom ħanerġa' neqleb għall olandis Sinjura President, jiena smajt il- Eh, illi din il-dibattitu dan ismiħ ser jatini l-opportunità illi nejt xifti dwari, dwar kwalifiki tijaj, illi jina eh, jipoġuni f'pożizzjoni tajba sabiex inkun l-Ombudsman Ewropea. Nasab illi ser tistennewni u taħsbu illi jiena ser natu l-opinjoni tiegħu dwar kif l-Ombudsman għandu eh, jagħmel u jispolġi x-xogħol tiegħu. Qed ngħid ombudsman iżda hemm tliet nisa kandidati għal din il-karika. Fil-fatt importanti kienet l-esperjenza tiegħi li kelli fil- um, fl-settiljar ta' disgwit. Fil-fat sa' janna li għadda jiena kont il-president għal uh, komitat Olandis għal rizoluzzjoni ta' disgwit u f'dik il-pozizjoni illi uh, fija kont qed naħdem illi fil-fatt uh, kibret minn uh, eh, 8 għal uh, 45 kumitat tal-rizoluzzjoni tat-tilwim. Jiena tassew kontenta u gburija illi din l-istituzzjoni tassew tista' titqies bħala eżempju ta' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal settur tal-riżoluzzjoni tat-tilwim. Aħna bilna fuq eh, leġislazzjoni għall odr u l-ADR, eh, l-online eh, tilwim il-riżoluzzjoni tat-tilwim online u alternattiv U fil-fatt aħna ġejna konsultati mill-Kummissjoni Ewropea ħafna membri ta' din il-Kummissjoni ġew iżuruna u jiena ħafna esperjenza f'dan is-settur u naħseb illi jiena nista' nuża din l-esperjenza tiegħi li jkolli nkun l-Ombudsman. Ħalluni ngħid xi ħaġa dwari jiena ilni membru ta' dan il-Parlament Ewropew sa' mill-1981 eh, l-ewwel fil-Parlament Olandiż u mbagħad fil-Parlament Ewropew. Eh, sa mill-1999. Jiena għandi l-istil tiegħi iva il-min eh, ħadem miej eh, ninsab ċerta illi jara f'dan il-fatt li għandi l-istil tiegħi. L-approċċ tiegħi huwa dan illi ta' kuljum fil-ħidma tiegħi inħoss li hemm bżonn li għandi bżonn nitkellem man nies, għandi bżonn nirrispetta l-opinjoni tagħhom u nħoss li dan huwa l-unika mod kif nistgħu nibnu pontijiet u nibna u nfasslu politiki tajbin. E, ħafna e, jsejħuli u jiena naqbel ma dan illi jiena dejjem orjentata sabiex nikseb ir-riżultati u dan huwa minnu. Għaliex bħala rappreżentanta ta' parlament li ġejt eletta b'mod demokratiku jiena iva irrid nikseb l-aqwa riżultati. Importanti però li dejjem ikun faċli li jiena nkun eh, eh, nkun viċin ta' ċittadini u dan fil-fatt huwa relatat ħafna ma' sens ta' ġustizzja li jiena dejjem kelli anka fit-trobbija tiegħi jiena rrid nkun effettiva. U Umbat, għalix l-ombudsman huwa tant importanti għalija. Jina nħoss il ninsabu eh, fi żmien fejn il-politika tal-Unjoni Ewropea taffetwa ħafna il-ħajja ta' ċittadini għaliex iċ-ċittadini qed jiġu konfrontati ta' kuljum bid-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u dan qed jaffetwa il-ħajja tagħhom ta' kuljum sew fir rigward ta' pensjonijiet, eh, benefiċċji, eċetera, eċetera. U L-ombudsman għalkemm mhux se risolvi il-problemi kollha, però l-istituzzjoni ta' l-Ombudsman tista' tgħin sabiex nerġaw nibnu u niksbu fiduċja eh, fiduċa minnaħa ta' ċittadini fl-istituzzjonijiet li huma jkunu jafu jħossu li hemm xi ħadd fin-naħa l-oħra li lest li jismagħhom, li jest li jilqa' it tħassib tagħhom u li jista jirranġa l-attivitajiet u l-amministrazzjoni ħażina tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea fejn hemm bżonn. Għalhekk l-Ombudsman jista' jgħin sabiex ibiddel il-kultura politika eh, Ewropea tagħna għaliex bħalissa hemm bżonn illi jkun hemm trasparenza u illi li teħid ta' deċiżjonijiet ikun wieħed eh, ibbilanċat. Importanti li jkun hemm pubblikazzjoni tal-informazzjoni. Eh, l-istituzzjonijiet iridu jkunu kapaċi jammettu fejn huma ħadu żball u rridu nieħdu approċċ minn isfel għal fuq. Jekk tħar jekk inħarsu lejn l-surveys eh, tal-Eurobarometer tal-2011 wieħed jara illi huwa importanti ħafna għaċ-ċittadini Ewropej illi kunu jistaw jresqu l elmenti tagħhom f'artiklu 298 eh, eh, tal eh, tal dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea hemm miktub illi huwa importanti illi il-ċittadini kunu jistaw irresqu eh, il-ment tagħhom, però bħalissa l-Eurobarometru qed jurina li 42% ta' ċittadini jħossu illi eh, dan mhux qed isseħ. Għalhekk l-Ombudsman qed hemmhekk sabiex jgħin iċ-ċittadini jersqu aktar viċin tal-istituzzjonijiet. Jekk irridu nistgħu nqisuh l-Ombudsman bħala l-avukat tal-ċittadini. L-Ombudsman fil-fat kiber ħafna f'dawn l-ħar 20 sena u sar attur trasparenti illi jirrispetta il-drittijiet ta' ċittadini. Il-ħidma ta' Sur Damanduros kienet waħda eccellenti u jina rrit inkompli nisħaq u nibni fuqa. Jina ser nuża l-enerġija u l-kreativita kolla tiegħi sabiex inkompli nibni fuq is-sisin soda illi eh, bnew dawk li ġew qabli u niprofa naħdem f'dawk loqsma illi għadhom mhumiex lesti u kompletament tajbin ser u koll nibbasa ħafna eh, fuq l-appoċ tal-Parlament tal Ewropew, b'mod partikolari tal kumitat Peti. Importanti illi l-Ombudsman ikun eh, wieħed illi iċ-ċittadini jafu bih li jistaw jersqu lejħ. Il-xol tal-ombudsman ma jistax jisir tajjeb jekk iċ-ċittadini ma jkunux jafu x'inhi x-xogħol tal ombudsman Jekk inħarsu li rapport annwali tal-2012 naraw illi numru kbir ta' każijiet tresqu iżda 740 minnhom biss ġew konsidrati bħala każijiet illi fuqhom l-ombudsman jista' jaħdem fuqhom, l-oħrajn kollha ġew konsidrati bħala inammissibbli min-naħa tal-ombudsman. Dan jurini li hemm ħafna xrid isir. Iva hemm website li toffri iktar informazzjoni li ċittadini iżda iktar irid isir f'dan is-settur. L-ombudsman irid ikun effiċenti u jaħdem b'mod maġġel. Jekk jitressa il-ment lill-ombudsman min-naħa ta' ċittadin, eh, it-tak ċittadini irid jkun irid risposta mill-aktar fis possibbli. Ista pala medja hemm bżonn ta' 11 il xar sabiex eh, jiġi riżolt eh, dan il-każ, iżda terz tal każi hemm bżonn saħansitra sena iktar minn sena fil-fatt sabiex il-każ jiġi solvut. U jiena ser nagħmel dak kollu li nista' sabiex innaqqas dan il-perjodu ta' żmien kemm jista' jkun possibbli. Fi trattat hemm skadenza ta' tliet xhur sabiex eh, l-istituzzjonijiet jirrispondu għal talbiet minnaħa ta' ċittadini. Però naħseb li jista' jkollna ftejm eh, ma l-istituzzjonijiet sabiex iċ-ċittadini iva jkollhom eh, risposta aktar malajr. U mill-Komitat tal rizoluzzjoni tat-Tilwim u mill-esperjenza li għandi hemmhekk irrid uh, nizgura il ċittadini meta irresqu il-ment jina taw numru u bat umma eh, ikunu jistaw jaraw permezz tal-aċċess online flima stadju wasal wasa il-proċessar ta' dik it-tilwima tagħhom. Issa, sinjuri, tilet punt ukoll. Xandu jagħmel l-Ombudsman fir-rigward tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. tal karta drittijiet tal bniedem Dan huwa qasam ta' sew importanti għall-ombudsman u huwa setturi li huwa tassew għal-qalbi. Ġifiri, settur tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Din il-karta hija trid tiġi applikata bisħiħ fil-aġenziji u fl istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. U din hija xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna. E, Fil-fatt, il-punti kollha tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem iridu tassew ikunu parti mid-DNA tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Ombudsman għandu rwol illi jara illi dan isiru għak mhux qed nitkellem biss dwar artiklu 41 u 42 biss. Iżda il-Karta kollha ta' Drittijiet tal-Bniedem Barra minn hekk jekk wieħed ħarsi l-istatut tal-Ombudsman jara illi il-kooperazzjoni mal istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex inħarsu id-drittijiet tal-bnidem u nippromovuhom qegħdin spjegati b'mod ċarissimu. U jekk inħarsu lejn il-barometru, l-istarriġ tal-barometru li semmejt ftit qabel, wieħed jista' jara il-85% ta' ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea m'għandhomx biżejjed arfin dwar il-Karta ta' Drittijiet tal bnidem għalhekk jekk jiena niġi maħtura bħala Ombudsman ser naħdem ħafna dwar dan kollu. Il-raba punt. Parlament. Il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Ombudsman. Il-Parlament Ewropew mod partikolari l-Kumitat tal-Petizzjonijiet flimkien ma l-Ombudsman Ewropew fl-opinjoni tiegħi huma alleati naturali. Kuntatt eh, frekwenti mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet għalhekk ser ikun kruċjali. Mhux biss meta npreżentaw il-rapport annwali tagħna, iżda matul is-sena kollha. F'riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew f'sitt snin nofs kellna 18 ir-rapport speċjali u naħseb li dak innom il-numru jista jizdiet. Dan ma jfissirx li naħseb illi għanna noħorġu rapport eh, speċjali kull xar, Ista, għana nassiguraw illi dan ilo, dan ma nibqawx naraw biss bħala għodda li ma tantx twassalna għal riżultati. Iżda għana naħdmu bisħieħ fuqu. Nkopri nibnu fuqu. Issa punti dan jisema f'riżoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-kodiċi ta' mġiba amministrativa tajba. Fil-Parlament Ewropew b'kooperazzjoni mal-Ombudsman Ewropew għamilna ħafna xogħol tajjeb f'dan il-qasam. U nista niftakar ir-rapport li ġed dotat minn Margot Kessler fost oħrajn dan għadha fl-2001. Jien naħseb illi kodiċi ta' dan it-tip għal prassi amministrativi tajbin għandhom japplikaw għall istituzzjonijiet kollha. Infatti naħseb li f'dan il-qasam dak li għandna bżonn huwa regolament fuq il-politika Ewropea. Jew biex ngħidlek fuq il-politika ehm, tal-liġi Ewropea. U din għandha tkun organizzata fost l-istituzzjonijiet Ewropej kollha. L-Ombudsman jista' jkollu rwol ewlin hawnhekk f'din l-armonizzazzjoni, ovvjament. Irid ikollok kuntatt mal-istituzzjonijiet kollha sabiex naraw li kunem ftejim interistituzzjonali fuq dan il-punt. Issa dawk kienu il-punti għaw l-għin xat nitkellem fuqom grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Sinjura Omen Reuten, nibda il koordinaturi il sur jar l-ewwel. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi lil Rija u kol tal-prezentazzjoni tagħha jiena ktibt impen lejn iċ-ċittadin u dan huwa eżattament dak illi l-ombudsman jew l-ombudswoman biex ngħidu hekk għandu jagħmel. Fil-fatt huwa impen ewlieni għall-ombudsman. Għalek, huwa verament ċaġa tajba li għanna kandidati verament impenjati li jaħdmu illi fil-fat resqu l-kandidatura tagħha tagħhom. L-ewwel mistoqsija tiegħi issa. Itlet l-iktar tlet affarijiet importanti. Għalik jekk inti tieħu dan ix-xogħol. X'inhuma l-iktar tliet affarijiet jew l-iktar tliet kwistjonijiet importanti li tixtieq tindirizza. Jew inkella x'inhuma tliet prioritajiet tiegħek. Tieni mistoqsija rigward il-viżibilità tal-Ombudsman jien kuntent illi semmejt dan il-punt. L-Ombudsman irid ikun viżibbli u aċċessibbli. u hemm problema simili marbuta mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Kif għalhekk nistgħu intejbu il-viżibilità tal-Ombudsman? Dak li inti tgħid tista' jista' ovvjament japplika għal kumitat tal-petizzjonijiet ukoll. Issa rigward il-karta ta' drittijiet tal-bniedem dik importanti kemm għalina l-kumitat tagħna kif kollha l-Ombudsman inti tajtna stampa ċara ta' sitwazzjoni attwali għanna il-menti illi jitħlu lil għant l-ombudsman u dawn l-menti minn banda dejjem ikunu ġustifikati, jista' jkunu ġustifikati, però il-karta ta' dritti tal-bidem tista' tapplika biss u meta din tieħodank fil-kuntest tal-liġi Ewropea. Għalhekk hemm ċerta diskrepanza hawnhekk ħafna drabi ikolna nikkonkludu illi il-petizzjoni jew l-ilment huwa wieħed iġustifikat Però ma jkollniex lodot meħtieġa sabiex nindirizzaw dan l-ilment għalek kif f'kassijiet bħal dawn inti x'tagħmel meta għandna id-dritti għandna ċarta ta' tal-bniedem iżda ma nistgħux fil-fatt eh, napplikaw dejjem. U mistoqsija oħra, Sur Bekar semma l-kwistjoni ta' l-Ombudsman u l-Kumitat tal-petizzjoniet u r-relazzjoni ta' bejnietom. Iżda xi kwistjonijiet importanti li għanna bżon nindirizzaw. X'taħseb dwar dik il-mistoqsija li kemm qabel? Grazzi l-sur jar issa għal-lessendi s-sur Cashman. Grazzi għafna, Signor President. Signora, jiena nixtieq nifraħlek għal prezentazzjoni tiegħek tħalta l-aħħar żewġ terzi biss. Xtaqt nsaqs mistoqsija fissem mis Sur Boxtinaro. Tajjeb illi kuna respons mill-iktar fis possibbli lejn iċ-ċittadin, hemm xi tibdil iżda illi inti tixtieq iddaħal fl-uffiċċju tal-Ombudsman sabiex fil-fatt tkun tista' tagħti tweġiba mill-iktar malajr liċ-ċittadin. Issa rigward il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem jiena naqbel miegħek illi dan kollu din karta ta' tkun fuq qudiem ta' xogħolna, dejjem għandha tkun f'moħħna. Iżda din tapplika direttament biss tapplika direttament flimkien mal-liġi Ewropea f'każijiet bħal dawn kif inti se twassal it-tħassib tiegħek minħabba forsi ċerta tħassib li jkollok dwar drittijiet tal-bniedem li mhux qed jiġu segwiti minħabba l-liġi tal-Unjoni Ewropea semmejt ukoll il semmejt ukoll il-membru verament uh, eh, impressjonanti ta' dan il-grupp is-Sur Kessler u fil-fatt semmejt ukoll il- eh, semmejt ukoll il-liġi tal-imġiba għall it-tajba. Hemm verament alleanza bejn dan il-grupp u bejn l-uffiċċju tal-Ombudsman kif inti ser tkomplu tibni fuq dan kollu U xieġri meta per eżempju il-Parlament Ewropew u l-Ombudsman ma jkunux eh, ma jkunux qed jaqblu fuq xi kwistjoni partikolari kif inti ser kif inti ser taħdem, kif ser tindirizza kif ikun hemm dan nuqqas ta' ftehim. U għand mistoqsija oħra x'parir tagħti li l-Kummissjoni Ewropea per eżempju meta tkun qed tinnegozja negozja xi eh, ftehim ftejim ta' kummerċ fundamentali bħal ftejim ma' l-Istati Uniti. Skuża li kien daqshekk mistoqsijiet imma jorbtu kollha flimkien. Grazzi ħafna, Sir Altman. Grazzi ħafna tal-li hawn Sir Oken, grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk u tal-li tajtna din il-preżentazzjoni tiegħek. Jien ħaser nkun diretta dak li verament ħassibni dwar it-tliet kandidati huwa l-fatt illi huma ehm, marbutin ma' partit politiku hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Inti fil-preżentazzjoni tiegħek inti, inti li inti persuna eletta għal kemm aħna aħna eletti. Iżda ħadd minnkom għandu nofs iċ-ċittadini tal-pajis per eżempju ħadd ma jqarref lejn dan in-numru intom se tissim, jina nibżal intom se tissimaw l-elettorat ta'kom. Bis. Forsi ma fimt eżattament il- traduzzjoni tijak mill-Olandis għad-Danis, pero eh, nixtieq mill flok ninkwota issa mill- dak li qed inti l-gazzetta inti għat li l-indipendenza tal-ombudsman hija istess ħaġa bħal indipendenza tal-kummissarju. Il-kummissarju huwa elett eh, mod il-kummissarju jintgħażel b'mod politiku għansi. L-ombudsman huwa differenti, irid ikollu indipendenza simili għal ta' imħallef hija indipendenza kompletament differenti din. Hemm ċerta kwistjoni morali involuta wkoll. Meta taħseb il-nies eletti kif fil-fatt aħna eletti huma l-aħjar rappreżentanti għal l-ombudsman nkunu qed inħawdu il-flimkien ix-xogħol tal-ombudsman flimkien ma' xogħol ta' eh, politikant, jew politiku. Tajjeb, ma jimpurtax per eżempju kont politiku ma mbagħad ilek ma tkun f'dan il-qasam, ma tkun involu f'dan il-qasam. Iżda f'dan il-każ irridu nqogħdu attenti, irridu illi il-persuna li tkun ombudsman tkun fil-fatt persuna li tkun meqjusa indipendenti, mhux biss tkun indipendenti li tkun meqjusa indipendenti wkoll u ħadd minna hawnhekk ma jista' jiġi meqjus bħala persuna indipendenti naqblu li mal-punt li semmejt għal-amministrazzjoni tajba li semmejt int. Iżda li tajt illi inti persuna em, li kont eletta mod politiku però inti u dan di konsekwenza jfisser li inti indipendenti naħseb li hija xi ħaġa ħażina. L-interess tal-konflitt fl-opinjoni tiegħi huwa li tkun imparzjali. Dan huwa kemm xi differenti minn xogħol u kif naħdmu aħna hawnhekk. Jiena rajt ukoll li inti assenejt fil-vot tal-10 49 Jiena kont sorpriża jekk taħat toħroġ għall-ombudsman u fil-fatt għall pożizzjoni ta' ombudsman u trid li jkun hemm trasparenza, mela għaliex ma votajtx favur din l-10 Mela l-Convention House? li din kienet tagħti iktar trasparenza u iktar parteċipazzjoni li ċittadin. U dan kollu jissemma diġa minn din tal-konvenzjoni tintissemma semma wkoll f'tal l-1049. Għalhekk naqbel miegħek illi rridu nagħtu iktar seta, u nkunu iktar trasparenti għaċ-ċittadin, però mbagħad għaliex mela nstjanejt fil-vot tiegħek. Spjegalna din. Retafna sa' Sinjora Vertman. Jien ixtieq inqajjem żewġ mistaqsijiet Grazie ħafna. L-ewwel net. L-ewwel mistoqsija hija minnaħa ta' kollega mill-grupp tiegħi. Kelmet qabli diġà tkellmet dwar il-vot fuq trasparenza tista' tispjega għaliex inti ddeċidejt li tastjeni milli tivvota fuq dan id-dossier tant importanti. U x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar ir-regolament dwar l-aċċess pubbliku żewġ dokumenti tal-Kunsill u tal-Parlament jitkellmu dwar dan issa rigward inti għat il-grupp għal li inti mintix persuna li mintix persuna li ser tkun favur eh, partitu ser tkun kemm jista' jkun trasparenti kif inti tista' fil-fatt tgħid li ħatamel dan meta naraw kif ivvutajt fil-passat Mistoqsi oħra, aħna dejjin fi żminijiet diffiċli budgetarju meta dejjin minn kriżi ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Kif allura inti tara xolok kif ser jimxi xolok meta iżof moħok il-budget illi għandu allokata li l-uffiċċju tal-ombudsman budget li jista' jkun limitat, kif tista' xogħlok tagħmlu aktar effiċenti? u fl-istess ħin ittejjeb u tikseb riżultati aħjar għal ċittadini Ewropej. Kif ser tagħmel dan kollu? Grazzi ħafna. Grazzi. Ma nistax nilmaħ l-Sur Chichester. Sejti President. Għalhekk forsi nistgħu nagħlqu l-ewwel round tal-koordinaturi Umbat nerġaw natu il-kelma l-Sinjura eh, Omen Ritten. Grazzi. Lew ħaġa. Trevotman. Aċċess pubbliku għal dokumenti hija xi ħaġa importanti ħafna għalija u bħala ombudsman ikolli naċċetta ir-regolament illi joħroġ minn ħadd il-Parlament u bħala kandidat ma rridx illi nkun influenzata mid dibattitu illi għaddej u naf, nafu dan id-dibattitu għaliex aċċess pubbliku hija ħaġa u trasparenza hija ħaġa oħra. Però kif ser nindirizzaw kif għan nagħmlu ġestjoni tad-data eh, personali. Dan huwa l-konflitt li hemm għaddej fil-Parlament Ewropew bħalissa, hija konxi ta' dan il-konflitt, però jogħġobkom żommu f'moħħkom illi jien bħalissa f'dan l-istadju mhix qed nieħu eh, naħajja oħra għaliex l-Ombudsman ma jżom maħat irrid ikun biss responsabbli għal karta 41-42 u irrid jibbaża l ġudizzi tiegħu fuq dan. Issa rigward il-problemi eh, budgetari jew il-budget limitat, naħseb li huwa possibbli li nkunu iktar effiċenti milli aħna bħalissa għall-inqas mill-esperjenza mill-passat tiegħi nara illi anka ma terkolok iktar il-menti jekk inti tuża il-possibilitajiet li toffrinna it-teknoloġija digitali tista' tkun iktar effettiv minn qatt qabel. U għalhekk forsi tkun idea tajba illi kikun ħarsu lejn is-sit elettroniku tal-Ombudsman, is-sit elettroniku tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, u hemmhekk għandu jkun hemm kooperazzjoni ikbar bejn dawn it-tnejn nistaw nejnu lil xulxin. Jista' jkun possibbli illi noħarġu eh, naħdmu b'mod tajjeb budget illi huwa limitat. Nista' kważi kważi nassigurakom li qatt ma ħajkolli bżonn iktar flus milli dak illi huwa disponibbli għalija bħalissa. Issa, Sinjura Alkman. Inti għamilt ħafna kommenti brabta ma l-indipendenza tal-ombudsman. Inti ikwetajt mill-introduzzjoni tiegħi u jien fil-fat għandi il-kwotazzjoni semmejt hija disponibbli għalikom ukoll bl-Ingliż nista' fil-fatt intijielek u nixtieq ngħid illi jiena ma eċ eżattament dak li qed tgħid inti jiena li qed l-indipendenza għandha tiġi eh, għandha tiġi ipprovata u din tista' biss tiġi ipprovata meta il-kandidat meta l-persuna tingħata il-ħatra. Inti trid turi u tipprova l-indipendenza tiegħek anke wara li inti tagħmel tieħu l-ġurament u quddiem il-Razz tal ġustizja Ewropej u tgħid li fil-fatt verament inti eh, indipendenti. Tkellimna dwar li jekk għanniex fil-fatt eh, naċċettaw li jkun hemm xi affiljazzjoni politika. Naħseb li dinja xi ħaġa għana din hija xi ħaġa importanti niddiskutuha. Meta s-sur Sodamajn fil-fatt aċċetta l-uffiċċju jew anzi l-ħatra ta' ombudsman wara li ħala ħatra tiegħu ma erġajniex semmini għat dan il-punt. Għalek, Sinjor Alkman. Nixtieq ngħidlek li l-fiduċja hija xi ħaġa importanti immens forse ma nistax nikkonvinċik. Huwa tajjeb illi fil-Parlament Ewropew kulħadd għandu l-opinjoni politika tiegħu u l-ħsibiet tiegħu jista' vota skont dik l-opinjoni tiegħu. Iżda nistgħu nafdaw fil-fatt illi meta persuna tiġi maħtura bħala ombudsman nafdaw illi ikollu fil-fatt eh, indipendenza garantita. Il-kandidati kollha li edinawn hawn illum juru illi l-Parlament Ewropew innifsu u kol għandu ċerta mont indipendenza ġol kandidati ġew approvati minn naħat tal-Parlament Ewropew u kulħadd hawnhekk f'dan il-kumitat irid jaħseb dwar lil min jixtieq jażel u jaħtar. Għaliex inti sur Alken, Sr. Martinez u l-oħrajn li għamitu l-mistoqsijiet, edin għawsa biex t rappresentaw id-drittijiet u l-interessi ta' ċittadini u il-vot tija ta'kom huwa fil-fatt garanzija ta' dan. Issa l-ombudsman mhuwiex politiku, persuna politika, u meta jiġi maħtur ma jibqax jiġi meqjus bħala persuna politika u l-konsiderazzjoni politiċi tagħha iridu jiġu imwarba mill-ewwel. U meta inti tkun ombudsman inti tkun indipendenti di natura. U hemm anka proċedura li inti tista' tuża sabiex inti teħles miex ombudsman partikolari. Ġifiri, ombudsman huwa importanti illi jisma li ċittadini u jieħu azzjoni fejn u meħtieġ u jizgura li l-interessi tal-ċittadini Ewropej fil-fatt ikunu mħarsa. Issa rigward li kollok ftejjima l-istituzzjoni oħrajn iva, Jina ser nikkonsidra dan, diġa semmejt dan u semmejtu fil-prezentazzjoni tiegħi. Issa, rigward il-karta ta' ġejt fundamentali tal-bniedem, din trid tkun mhux biss eh, parti minni, iżda parti mill-istituzzjonijiet kollha. Parti intrinsika tal-istituzzjonijiet kollha rid ikkonvinċihom kuljum sabiex iżommu dan il-punt f'moħħhom. U intom inti se intom semmejtu wkoll li hemm eh, alianza naturali biex ngħidu bejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet u x'namel li kieku jkun hemm konflitt bejn it-tnejn. Nispera illi wieħed mill-ewwel dossiers tiegħi se jkun xi ħaġa illi jkun involut fiha l-Parlament Ewropew ħalli bekk nkun nista' nuri kemm fil-fatt jiena kapaċi nkun indipendenti. Umbat l-ħar punt dwar il-ftemit ta' kommerċ. L-ombudsman ma jfassalx il-liġi. Dan ifisser illi huwa fidejkom intom hawnhekk fil-Parlament illi tiddeċidu dwar dan il-punt. Jista' ikolkom viżjoni politika jew viżjoni umana tal-karta, tal pero nfakkarkom l-ombudsman mhuwiex involut fil-tfassil tal-liġijiet. Allora din id-deċiżjoni tridu toħduha intom. Għamiltu ukoll referenza għal funzjoni jew l-funzjonament tal-Ombudsman. Naħseb illi huwa biss fil-Ġermaniż illi għandkom kelma eh, separata għal dan il-funzjonament eh, tal-Ombudsman. Tal Indi ħsibt illi dan ifisser illi tkun inti responsabbli għal ċittadin Ek tfisser kelma tagħkom bil-Ġermaniż li tkun responsabbli għal ċittadin Jiena dejjem ġejt eletta fuq xogħol, fuq dak li għamilt. Fl-Olanda ma tkunx elett jekk in-nies jew jħossu li inti m'intix kapaċi tidentifika u tifhem iċ-ċittadin. Huwa għalhekk li din il-pożizzjoni tal-Ombudsman hi daqstant importanti għalija Għaliex, fi żmien meta ċittadini Ewropej qed jikkritikaw il-ħin kollu l-Unjoni Ewropea, rrid nurjom illi hemm persuna l inqas hemmhekk eh, illi qed tismagħhom. Hemm persuna illi fil-fatt tista' ehm, tikkoreġi lill-istituzzjonijiet mill-persuna li tilqek mal-bib sa eh, Varrumpwa jew Barroza dan kollha iridu ikunu kontabli għal xogħolhom fil-fatt għal imġiba tagħhom. Iridu nipprovaw naraw u koll għaliex in-nies ma jafux dwar l-eżistenza tal-ombudsman u ma jafux eżattament x'jagħmel. Għalhekk il-komunikazzjoni importanti, il-mezzi ta' xandir u anke il-social media dan kollu huwa importanti. Kooperazzjoni mal eh, Kumitat tal-petizzjonijiet dan kollu kollu, dan kollu huwa importanti tajjeb li jkollna sit elettroniku wkoll. Għanna tant possibilitajiet illum lum il ġurnata Meta tipprova tidħol fis-sit elettroniku tal-Ombudsman iddum madwar 18 sekonda sabiex titla il-paġna u fil-fatt din suppostu biss ftit millisekondi hemm ukoll kwistjoni tal-lingwa li mhux il-lingwi kollha disponibbli. Ġifiri dawn huma kollha punti illi nistgħu intejbu, nistgħu naħdmu fuqhom. Il-pedamenti qegħdin hemm. ġi istituzzjonalizzat, però issa hemm bżonn naħdmu fuq il-komunikazzjoni, nwassal messaċ tagħna lin-nies, irridu komunikaw u nikkonvinċu lin-nies. Irridu nassiguraw li s-soluzzjoni nażlu tkun dik it-tajba. U din nis-soluzzjoni tajba se naslu għalija biss permezz ta' dialogu miftuħ. U importanti ukoll li jekk tfalli jekk kun hemm żball tgħid. Tgħid li fallejt. Jien ma ikun rappresentata biss mill-uffiċjali tiegħi fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet, iżda li tkun hemmhekk jiena stess sabiex kun nista' nifhem eżattament x'inhu l-messaġġi tan-nies. Dak kollox. So we, we go to the second round. Uh, Grazzi, sanandu għattin round ta' mistoqsijiet u nibdew bl-onorevoli Bulan. Grazzi, Signora President. Azizarija, aħna nafu l-xurxin, diġa, u bekk jien għandi mistoqsija waħda li diġa staqsejta l kandidat ta' qablek, iġifieri. L-Ombudsman Ewropew mhux il-pajjiżi kollha għandhom l-Ombudsman nazzjonali tagħhom, u xi drabi l-istrutturi interni tal-pajjiż ma jippermettux li l-pajjiż ikollu ombudsman. Hija xi ħaġa diffiċli li wieħed ikun f'kuntatt ma l-awtoritajiet nazzjonali jekk ma jkunx hemm ombudsman u bekk il-mistoqsija tiegħi inti taħseb li l-Ombudsman Ewropew jista' jagħmel pressjoni fuq l-istati membri li m'għandhomx ombudsman tagħhom ħalli huma jkunu jistgħu jistabilixxu din l-istituzzjoni tal-Ombudsman tistgħu tagħmlu pressjoni fuq dawn il-membri u xi stati membri oħra fil-ġejjieni u taħseb li huwa possibbli l-Ombudsman Ewropew jiżgura illi s-setat tal-Ombudsman Nazzjonali ikunu qrib kemm jista' jkun għal dawk għal dawk is-setat tal-Ombudsman Ewropew Ewropew fir-rigward tal-każijiet illi jgħaddu għal qudiem il-qorti dinja sena Ewropea, Ewropea ta' ċittadinanza fil-2013, imma hawnhekk iċ-ċittadinanza hija importanti kull sena. U jekk jien ċittadini f'dawn il-pajjiżi fejn m'hemmx ombudsman jiena nħossni żvantaġġat meta qabel ma' ċittadin li jinsa f'pajjiż fejn hemm ombudsman l-iktar fir-rigward tal-każijiet qudiem il-liġi u taħseb li l-Ombudsman Ewropew jista' jagħmel xi ħaġa dwar dan. ons Reuters kunze. It's one of the languages I do. Onorevoli Zanoka. Onorevoli Omen Reuten. Jina għandi mistoqsija. Jina ne preferi nitkellem bil-Latvjan. Għalix jina Sibt dwar il-mistoqsija tiegħi meta inti spjegajt għaliex ma kontx qed tkellimna bl-Ingliż. Aħna qed li aħna għandna żewġ lingwi li huma fost 23 lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 500 miljun taċ ċittadini jitkellmu 23 lingwa. Mhux kulħadd jista' jitkellem il sintijaw anke minn dawn il-23 lingwa hemm xi 15-il miljun ċittadini li jitkellmu lingwa eh, illi mhix waħda minn dawn il-lingwi 23 lingwa uffiċjali u dan huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Inti semmejt il-Karta tad Drittijiet Fundamentali tal-bniedem. U hemmhekk hemm klawzola kontra diskriminazzjoni xaħat jitkellem lingwa illi mhijiex waħda minn dawn il-lingwi u bekk inti jekk tirċievi xi ilment dwar l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, xaħat jilmenta illi ma jistax jitkellem ċertu lingwa, mux qed ikollu tarif fil-lingwa tiegħu. Inti ser tagħmel dwar dan? Γνωρίζω την κυρία u minn καλά ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών. L-Onorevoli ħagġi Ġorġu, jina nafa li Sinjur Omen Reuten, hija membru tal-Komitat tal-Affarijiet Baranin u hija rapporter dwar it-Turkija. Jiena naf x'inhi r taħħa tagħha sabiex hija tkun oġġettiva jiena nixtieq ukoll nifirħilha l-kwalitajiet tagħha. Kien hemm deċiżjoni li ttieħdet mill-Eurogruppu din hemm mistoqsija tiegħi. Din id-deċiżjoni li ttieħdet dan l-aħħar laqtet id-depożiti bankarji fi stat membru tal-Unjoni Ewropea. Jekk hija tkun l-ombudsman meta tittieħed deċiżjoni bħal din hija taħseb li tista' tagħmel xi ħaġa dwar din id-deċiżjoni jew inkella tgħid li din hija deċiżjoni politika u m'għandha xejn x'taqsam mal-irwol tal-ombudsman. Imbagħad it-tieni mistoqsija li hija marbuta jiena naħseb li s-setat il-kompetenzi tal-ombudsman huma xi ftit limitati meta nqabluhom mas-setat ta' ombudsman nazzjonali. Ombudsman nazzjonali għandu aktar setat fuq il-pajjiżi fuq il-pajjiż tiegħu minn Ombudsman Ewropew inti l-lesta li tagħmel xi ħaġa dwar dan jekk tinħatar bħala Ombudsman taħseb li hemm bżonn ta' diskussjoni dwar l-estensjoni tal-setat tal-Ombudsman Ewropew. L-Onorevoli Martinez Martinez. il mikrofon għal-kelim. Presidenta, Iva, grazzi, Signora President. L-ewwel net nifirħu lil ħabiba tagħna Rija għal prezentazzjoni tagħha bl ilsien eh, tagħha bħala viċi President tal-Parlament Ewropew jiena responsabbli mill-multilingwiżmu u jiena naħseb illi huwa importanti għal pożizzjoni li tapplika għalija rija fil-pożizzjoni tagħha din hija xi ħaġa tassew meħtieġa aktar minn kull pożizzjoni oħra fl-istituzzjoni sabiex jiġi żgurat. Illi iċ-ċittadini ikunu jistaw jitkellmu l sin tagħhom meta jindirizzaw lill-Ombudsman u bekk u importanti immens u aħna irridu nkunu konxi minn dan il-fatt fl-istituzzjoni tagħna anke jekk il-Kunsill u l-Komissjoni forsi ma jinteressahomx daqshekk, imma aħna irridu nkunu konxi tal-importanza tal-identità demokratika tal-proġett tagħna huwa importanti li ċittadini jkunu jistgħu jikkomunikaw. Li tikkomunika miex illi miex biss li inti tgħid xi ħaġa lil xi ħadd imma li tkun tista' tirċievi l-informazzjoni, tirċievi it-tweġibiet bl sin tiegħek, Bil-sin li inti titkellem u tifhem. Għandi xi mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija pjuttost diretta x'taħseb dwar l-isem. Jiena dan it-terminu kriptiku ma tantx joġobni. Ħafna persuni mandomx idea, mandomx ħiel xinu ombudsman. Dan huwa terminu kriptiku luq li nafu aħna biss, aħna nejdu dak illi jiddefendi l persuni eh, l-Ispanjol. U l-Franċiżi jgħidu medjater, medjatur. Ma nafx hekk il-lingwi l-oħra għandhomx eh, xi terminu xi kelma daqshekk kriptika, mumbużmen ma tfisser xejn. Aħna tkellimna wkoll dwar il-fiduċja li għandha tkun xi ħaġa fundamentali. Jiena nixtieq nistaqsi lill-kandidat tagħna kif taħseb hija li aħna nistgħu ntejbu il-fiduċja u kif nistgħu immorru li l mill-konfidenzjalità assoluta kif nistgħu eh, nitbedu minn din is-segretezza. Aħna għandna numru limitat ta' il-menti illi jaslunna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Jina naħseb illi l-Ombudsman Ewropew huwa istituzzjoni illi il-maġġoranza tal-persuni, il-biċċa kbira tal-persuni ġewwa l-pajjiżi tagħna qatt ma semgħu bih, qatt ma semgħu biha din l-istituzzjoni. U bekk din l-istituzzjoni tal-Ombudsman kif nistgħu noħorġuha minn din is-segretezza kif il-persuni jistgħu jsiru jafu aktar dwarha. Imbagħad dwar iċ-ċittadinanza. Sakemm kelli 37 sena jien kieku kont f'partit politiku f'pajjiżi kont immur il-ħabs u issa ma tistax tistanzjona lil xi ħadd għaliex huwa membru ta' partit politiku fl-Ewropa. jekk impoġġu f'dubju id-dritt tal-persuni li jkun parte minn eh, partit politiku dan huwa attak fuq id-demokrazija iżda jien nixtieq nistaqsi lil ħabiba tagħna jekk jiex favur xi tip ta' sistema sabiex jiġi żgurat illi l-Parlament ikun jista' ikkeċċi lill ombudsman jekk l-ombudsman iġib ruħu b'mod li l-Parlament jaħseb li huwa irregolari jew illegali. Neħtieġu xi tip ta' sistema. Sabiex il-Parlament ikun jista' inneħħi lill-Ombudsman. Inneħilu il-mandat jekk u l-Parlament iħoss illi dak li għamel l-Ombudsman tkun xi ħaġa inaċċettabbli jekk forsi ma kinux biżejjed indipendenti jew neutrali biżejjed Inti kieku tirreżenja, inti kieku tirreżenja jekk il-Parlament jadotta talba, ressaq talba sabiex inti jitneħilek il-mandat aħna nishtiq nkunu nafu x'għandek xi tgħid. Inti kieku nitolbuk biex tirreżenja, tirreżenja għaliex ma naħsibx li l-Parlament għandu xi awtorità sabiex li l-ombudsman, inneħħilu l-mandat, imma jista jitlob li l-ombudsman jirreżenja, jew tirreżenja. Inti tirreżenja jekk il-parlament jitolbok tirreżenja għaliex aħna nkunu ħassejna li inti kont parzjali jew inkella mhux effiċenti. Jekk jiena pala l-parlament ikolli seta illi niġġudika li l-bombuzment ma kienx indipendenti jina, nista' nassumi li l-ombudsman ikun indipendenti imma li tkun membru ta' partit politiku ma jfissirx li l-persuna ma tibqax indipendenti. Grazzi. Stuan Mr. Bostinaru. Grazzi l-aħħar kelliem is-sur Bostinaru. Grazzi, Signora President. Mistoqsija importanti hija marbuta mal-impenn tiegħek sabiex tqis id-drittijiet tal-bniedem u l-karta ta' drittijiet tal-bniedem. Din xi ħaġa li tistema sabiħa, iżda il-problema hija kif ser tagħmel dan. mistoqsija tiegħi tfetx mill-fatt illi sa dan il-waqt il-kummissarju, il-Sinjura Redding li tindirizza il-karta charter hija kontra illi titratta l-Karta Drittijiet Fundamentali bħala liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-Karta tista' tiġi trasposta f'leġiżlazzjoni nazzjonali. Inti kif ser tqis il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali fil-ġejjeni? It-tieni mistoqsija. jekk nżommu d-majnejna l tal-Kummissjoni s-sekretezza innu ta' trasparenza dwar kussjonijiet importanti xi drabi. Inti kif ser tiżgura, kif ser taċċerta illi il trasparenza u kooperazzjoni fil-waqt bejn il-Kummissjoni u l-Parlament sera tiġi garantita fil-ġejjeni. Jekk nżommu d-majnejna ikun min ikun l-ombudsman dan ser ikun għal periodu qasir ta' żmien għaliex sena diħla ser ikun hemm ombudsman ġdid mal-mandat il-ġdid tal-Parlament. Kif nistgħu niżguraw li f'dan il-perjodu qasir ta' żmien ser noħolqu trasparenza u kooperazzjoni aħjar bejn il-Parlament u l-Kummissjoni u apparti minn din il-mistoqsija imġiba differenti fost il-gvernijiet tal-istati membri. Kif ser tiżgura illi l-standards illi aħna nitkellmu dwarhom hawnhekk fil-Parlament, fil Brussell, fl-uffiċċju tal-Ombudsman, kif dawn l-standards ser ikunu koerenti u trattati bl-istess mod mill-gvernijiet nazzjonali. Nistaw nbassru xi tip ta' possibilità illi it-trasparenza u l-amministrazzjoni tajb u l-amministrazzjoni ħażina jkollhom l-istess definizzjoni, l-istess interpretazzjoni fi Brussell u fl-Istati membri għaliex jekk le il-Kumitat tal petizzjonijiet il-Kumitat Peti ser jibqa' il-lok għal-menti bħal ħajta Ġerusalem, Ġerusalem fejn il-persuni ser juru li mhumiex kuntenti imma aħna ma nkunux nistgħu inwieġbu għad ħassib tagħhom. Grazzi Onorevoli Bostinaru. Onorevoli Omen Rejten. Iva grazzi, nixtieq nibda bl-aħħar kellim. Kif Nista naċċerta illi l-Ombudsman u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali kollhom applikazzjoni diretta fl-Istati membri. Ewna natu titwila lejn it-trattati. Trattati jgħidu illi huma l-istituzzjonijiet illi għandhom jiżguraw huma huwa trattat illi japplika direttament Grazzi għall azzjonijiet tal-istituzzjonijiet imma fidejn il-Konsill u l-Parlament illi jagħmel xi bidliet sabiex dan kollu jaħdem ħarir issa dwar is-segretezza u trasparenza. Jiena favur li kunem kem jista' jkun trasparenza. Issa ovvjament hawnhekk jista' jfetx il-konflitt. Nistgħu naraw il-konflitt. Għaliex jista' jkun hemm kwistjoni dwar kif nistgħu niżguraw illi it-trasparenza u l-ħtieġa għas segretezza ma jkunux f'kunflitt bejnietom huwa fidejn il-Parlament illi jipprova jsib il-bilanċ għaliex aħna Minnaħa rridu niggarantixxu il-privatezza personali din hija ħtieġa importanti jiena rajt li fl-2008-2011 rajt rezoluzzjonijiet illi ġew adottati u jiena ħadd nota tagħhom imma u fidejkom bħala membri tal-Parlament illi tiżguraw illi f'kull leġiżlazzjoni ġdida jiġi meqjus it-trattat tal-Lisbona u dak li hemm miktub fit-Trattat ta' Lisbona. Issa jekk intom fil-Parlament morru fil-konċiljazzjoni ma naħsibx li taħsbu l-affarijiet huma daqshekk sbieħ jekk il-Kunsill u l-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill diġà jkunu jafu x'nu mal-kompromessi li intom kontu qed taħdmu dwarhom. U bekk naħseb li hawn żewġ ħtiġijiet hawnhekk il-ħtieġa għal privatezza u l-ħtieġa għal trasparenza minn naħa l-oħra. Issa l-Ombudsman sab ftehim tajbin mal-istituzzjonijiet sisaw jekk jiena ninħatar jiena ser nifli bir-reqqa dawn il ftemiet u ser nara jekk nistax intejjibhom issa dwar il-kodiċi ta' kondotta. Jiena naħseb illi l-istituzzjonijiet kollha jeħtieġ illi jkollhom l-istess kodiċi ta' kondotta jekk naraw is-sitwazzjoni ta' palissa, is-sitwazzjoni attwali. Il-kodiċi ta' kondotta il ġi parzjalment infassal mill-Parlament Ewropew u li bħalissa qed jiġi implementat mill-Parlament il-kodiċi tal-kondotta tal-Parlament huwa qrib ħafna għaċ-ċittadini, ma jekk naraw il-kodiċi tal-kondotta tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dan huwa aktar immirat għall-uffiċjali u kif l-uffiċjali li jaħdmu f'dawk l-istituzzjonijiet għandhom iġibu ruhom u bekk irridu iva narmonizzaw xi ftit l-affarijiet dan ir-rigward. Issa dwar dak eh, il qal is-Sur Ħaġi Ġorġu dwar il-kwistjoni tal-tassazzjoni fuq il-flus ta' dawk li għandhom id-depożiti dinja xi ħaġa li jiena rrid narbila xi ftit. Iżda Nishtiq ngħidlek issa illi ma tantx nista' li liċ-ċittadini hemmhekk għaliex iċ-ċittadini rridu iduru lejn il-leġislatur tal-pajjiż li huma ġejjin minnu li huma jinsabu fih. U f'każ bħal dan, f'każ ta' dan it-tip, huwa l-Ombudsman Nazzjonali illi għandu jgħid kemm kienet ġusta jew le sitwazzjoni jiena pala ombudsman kif nista' nikkontribwixxi sabiex ikun hemm ombudsman fl-istati membri fejn bħalissa ma hemmx ombudsman. Jiena ma nafx jekk nistax nitlob sabiex ikun hemm tiġi stabilita l-istituzzjoni tal-Ombudsman f'dawk il-pajjiżi, imma jiena qed nikkomunika mal-ċittadini tal-Ewropa fi stati membri kollha u jekk nikkomunika aktar u aħjar ma dawn iċ-ċittadini mal-organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fi stati membri, jiena iva nista' nirreferi għal karta ta' drittijiet fundamentali u ngħid li jekk wieħed jaqra din il-karta wieħed jara li l-Ombudsman huwa parti integrali minn dan kollu dwar id-dossiers li jiena ħdimt fuqhom dossiers marbuta ma' tkabbir tal-Unjoni Ewropea jiena dejjem tlabt li l-pajjiżi li jixtiequ jisieħbu fl-Unjoni Ewropea huma jistabilixxu l-istituzzjoni tal-Ombudsman. Is-Sur eh, Martinez, grazzi ħafna tal-kien sabiħ tiegħek il-multilingwiżmu iva huwa importanti. Dan mhux dwar persuni li jixtiequ jikkuntattjaw lill-Ombudsman biss imma anke għat-tweġibiet tal-Ombudsman naqbel miegħek mija fil-mija. U għamek nishtiq nindirizza li s-sur Zdanoka naf għal għetti qed tipprova tasal nafu li xulxin sew, naħseb. Imma meta jkollna sitwazzjoni fejn ir-Russu miex lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, mela allura iċ-ċittadin m'għandux id-dritt illi juża il russu f'talba uffiċjali l-Ombudsman. Ek jgħid trattat u ovvjament l-ombudsman irid iżomm ma dak li hemm miktub fi trattati. U naħseb li reġim lingwistiku jkun fidejn tajba jekk jiena nsir l-ombudsman. Messur Martinez. Il-Ġermaniżi u kol għandhom id-difensur ta' drittijiet tal-persuni. Eh, pala definizjoni ta' l-ombudsman u iva dan jaqbel mal eh, funzjoni tiegħi jiena ser inkun dik li niddefendi u niġġieled favuri ċ-ċittadini, ser ikun il-kompitu tiegħi illi niddefendi li ċittadini viżavi l-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena naħseb illi il-kelma ombudsman hija kelma illi ġeja mit tradizzjonijiet nordiċi, daniżi, svediżi, Norveġiżi, il-Finlandiżi, il-kol għandhom il-kelma ombudsman. U il-kelma hija dik li ombudsman. Nafu għall-inqas minn fejn ġejja. Imbagħad ġejt mistoqsija, domanda dwar dak li għanda tamel. Ta l-ombudsman jina naħseb illi l-ombudsman għandu itejjeb din il-sensazzjoni ta' fiduċa, din il-klima ta' fiduċa, rridu naraw kif wieħed bħala persuna li għandu l-mandat, mit-ċittadini jista' jkun l-għajnejn, il-widnejn ta' ċittadini u kif nistaw narġaw nirkupraw il-fiduċja ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Irridu nifukaw fuq iċ-ċittadini biex aħna nagħmlu dan. U jina ekk nishtiq namel fil-mandat tiegħi fis-snin li ġejjin. Abilta li jina għandi hija dik li jina naf nipperswadi lin-nies, naf nibni il-pontijiet, anke f'dawk il-każijiet fejn il-persuni għandhom femmiet totalment differenti nista' nikkonvinċi nipperswadi nibni il-pontijiet u nejn l-istituzzjonijiet sabiex isibu bil, isibu kompromessi. Imbagħad kien hemm mistoqsija speċifika mens dwar jekk l-ombudsman xi jitneħħa mill-pożizzjoni tiegħu. Iva, jista. U jiena ma nixtieqx illi l-Parlament Ewropew jasal sa dak il-punt imma jekk Iva jħoss illi l-Ombudsman kiser mod sfaċċat it-termini tal-mandat tiegħu jew taħa hekk għandu jagħmel 10% tal-membri tal-Parlament huma biżejjed sabiex l-Ombudsman ikollu jirreżenja. Jiena naħseb iżda illi jekk l-affarijiet tant isiru serji diġà jkun tartwis illi l-Ombudsman jibqa' jittama illi ser jibqa' fil-kariga tiegħu. Issa għal dak li kellu xi jgħid isur ħaġu Ġorġu Inti għed illi għandek esperjenza tal-ħidma politika tiegħi, grazzi tassew, grazzi għal dak il-komment tiegħek imma tisur bulla iva mhux kull stat membru għandu ombudsman tiegħu. Jiena kif nista' nagħmel dak li nista' sabiex nagħmel ċertu influenza fuq l-istati membri ħalli huma jistabilixxu l-istituzzjoni tal-Ombudsman iridu nużaw l-istituzzjonijiet tal-istati membri hemm il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali pereżempju li nistgħu nirreferu għaliha. U jina, naħseb li dan nista' nagħmlu, nista' nuża l-influenza tiegħi. Iżda m'għandix mod formali ta' kif nistanġiel l-istati membri sabiex huma jistabilixu l-ombudsman tagħhom dak kollu li kelli xinejt grazzi. President, aħna konkludejna ismieħ ta' dalodu u bekk nirringrazzjakom il-kol b'mod partikolari lis sinjura Omen Reuten u jiena nixtieqla l-aqwa suċċess. Grazzi u narakom wara nofsinhar.